Uh, so good afternoon, everybody. I'm sorry we're running slightly late this afternoon. And, um, but... Uh... Sawa bar nafsinar tajab, sinjuri, u nerġan il-qakom għal din is-sessjoni ta' bar nafsinar na zewċ. Dossiers tekniċi importanti ħafna dwar is-suq għadini. U l-ewwel wieħed Tiġa konna bdejna il-proċess billi ħaresna lej l-evalvazzjoni ta' impatt minnaħa tal- Kommissjoni dwar l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura fostrija. Issa il-rapporter Antonio Panzeri ħajkun jgħat jiprezentana proposti tiegħu sabiex namendaw. Umbat wara ħankunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-emendi dwar il-direttiva tal-motorbikes li huma relatati xejn dawn ukoll ġifieri. Jiena bħassort hawnhekk nilqa' l-kontingent li għandna mill-DG Enterprise, speċjalment is-Sur Martino li kien qiegħed isegwi dan id-dossier bil-qrib ħafna mill-evaluazzjoni ta' impatt il qudiem u ħajkun qiegħed iwieġeb għall-Kummissjoni. Niftħu għalhekk id-diskussjoni u mill-ewwel ngħaddi għal Sur Panzeri sabiex jippreżentana l-abbozz tar-rapport tiegħu. Jgħidilna xi proposti ħajamen, xamendi, mbagħad ħajkonna x shadows sanna s-Sinjura Sartori. Mhux qed palissa Sur Mendes, jiena ħankun qiegħed nagħmel shadow għall grupp tiegħi, Sinjura Rula, Sur Sondiga mhux hawnhekk u Sur Dawni mhux hawnhekk. Ġifieri m'iniex ċert. Jekk ix-xwab li bħalissa dubġa jatikas, Iva, jekkux ħajtkellem fisem il-grupp u imma mbagħad nas naraw meta naslu għalija. Sul Panzeri. Grazie. Grazzi, President. Kif tafu lan tal-proposta hija illi ġustabiliti eh, regoli armonizzati fuq il-produzzjoni ta' dawn il-vetturi għal skopijiet forestali biex jiġu garantiti il-funzjonament ta' suq intern minajr ma ninsow il-ħtieġa li jkun hemm livell għoli ta' ħarsin tal-ambjent u anka ta' sigurta fit-toroq u anka fuq il posta tax-xogħol. Il-proposta li saret minħa tal-Kummissjoni hija waħda importanti u ħati kontribwixxi għal kompetizzjoni attività fis-settur billi tissimplifika il-leġiżlazzjoni illi hemm bħalissa fuq l-approvazzjoni tal-vetturi. Il-rapport huwa riżultat ta' ħafna konsultazzjoni li sar mal-stakeholders, eh, il-distributuri, il-produtturi, il-mechanics, eh, il-trade unions u eh, l-utenti. Kienet proċedura interessanti. Ħafna illi permettilna biex noħorġu b'dan ir rapport li aħna nasbu nisperaw li jirrispondi għal ħtieġa eh, illi ikonna dan ir-regolament ta' natura komunitarja. Sibna xi punti illi jiena nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għalihom fil-qosor. L-ewwel eh, net dawn ir-rekwiżiti ta' sigurtà u il-relazzjoni tagħhom l direttiva eh, CARS fil anka skont il-regolamenti eh, li tiġà jeżistu dwar din l-approvazzjoni l-aċċess għall-informazzjoni fir rigward tal-manutenzjoni u t-tiswija tal-vetturi u anka il-vetturi mobli um bat u kol dawk il-vetturi li huma side by side li ma joħorġux fit-toro u anka standards tekniċi. L-ewwel punt fir rigward eh, tal-rekwiżiti ta' sigurtà skont id-direttiva CARS. Eh, il-tractors ħajjiġu esklużi mill-ambitu ta' applikazzjoni ta' din il-regolament biex tnaqqas il-numru ta' atti illegali li japplikaw għal tractors u biex ikun hemm simplifikazzjoni u titjib fil leġizlazzjoni L-esklużjoni mill-ambitu ta' din id-direttiva hija possibbli jekk ir-regolament il-ġdid u l-atti delegati tiegħu eh, idaħlu ir-rekwiziti li hemm attualment f'din id-direttiva CARS u li huma applikabli għal tractors biex nevitaw eh, xi toqob eh, legali u biex ikun hemm anke livell li ta' eh, sigurtà. Nafu li bħalissa il-Kummissjoni qed tagħmel valutazzjoni tal-riski kollha li jaqgħu taħt id-direttiva cards biex jgarantixxi li dawn jibqgħu jitħlu fl-ambitu ta' applikazzjoni tar-regolament attwali. Din nitkellmu dwar eżerċizzju ta' li huwa importanti ħafna illi però imissu sar qabel ma tfaslet il-leġislazzjoni u isegwi eh, eh, l-artiklu 7 u 8 fir rigward tal-rekwiziti eh, li hemm imniżla fid-din id-direttiva CARS. U f'dan ir-rigward nixtieq ngħid li l-atti delegati li ħajjiġu adottati fir-regolament preżenti jista' jkollhom biss ir-rekwiżiti tekniċi illi jkunu jistaw bihom jimplementaw il-regolament u ma jistawx jiġu introdotti rekwiziti ġodda. Għalek huwa importanti li jkuna rekwiziti e, dwar is-sikurezza tal-posta xogħol u e, anka dawk li għandhom xaqsmu ma' s-saxħa li jem taħt il-kars li palissa ma jidrux li qegħdin fil-proposta tal-Kummissjoni. Jiena nistieden il-Kummissjoni u l-Kunsill biex jistudjaw dawn id-dispożizzjonijiet biex jaraw li jkun hemm ir-rekwiżiti kollha neċessarji f'dawn l-artikli 7 u 8 u anka fl-anness wieħed tar-regolament biex dawn ikomplu jiġu applikati għal kategoriji ta' tractors u mbagħad eh, dwar il-konformità tal-atti leġislattivi kien hemm anti ħafna emendi biex jtejbu d-dispożizzjonijiet li anka fil-regolament 768 tal-2008 u fil-rigward tal-kommerċializzazzjoni tal-prodotti bl-iskop biex intejbu l-applikazzjoni u anka twettiq ta' dan il-regolament dawn li dispożizzjonijiet ispeċifikaw ir-responsabilità tal-operaturi fil-katina tal-forniment u anka fil-monitoraġġ fil-rigward tal-monitoraġġ Eh, anka għal li dawn ikunu ħarġu fis-suq eh, u anka il-kontroll ta' prodotti li jitlu fil-suq eh, tal-Unjoni ġew insaħħin eh, dispożizzjonijiet oħra għal korpi li eh, l-Stati membri jistgħu jirrikorru għalihom fir-rigward tal-kompetittività biex jaraw li jkun hemm il-bilanċ fil-kompetittività. L-allinjament huwa importanti ħafna u rridu nqisu wkoll ix-xogħol paralleli li hemm fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill u anka il dispożizzjonijiet li hemm fil-direttiva tal-vetturi eh, eh, oħra eh, dawn ovvjament jispjegaw il-numru ta' emendi li jem f'din il-proposta. Punt ieħor l-aċċess għall-informazzjoni għal tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi. Il-produzzjoni ta' bħalissa ta' dawn il-vetturi hija komplessa ħafna minħabba l net illi hemm elementi elettroniċi illi ma jistawx jiġissawu b'mod modi tradizzjonali imma jistaw jiġu msowija biss skont informazzjoni speċifika li għandha x'jaqsam ma' din l-ispeċifiċità elettronika tagħhom għalek mandux ikun hemm diskriminazzjoni fl-aċċess għall-informazzjoni għat-tiswija ta' dawn il-vetturi. Palissa, il-produtturi ta' tractors qed japplikaw sistema ibbażata fuq tajjim esklusiv ma' distributuri ma' dawn il-postijiet li jisowu. Eh, dan eh, jista' jsir eh, Pero wieħed irid jara jekk fil-perjodu tal-żmien eh, twil eh, dan inqas għasta aċċess eh, ta' informazzjoni u wiex se jkompli jimpedixxi illi individwi jaħdmu b'mod indipendenti il-dawn eh, eh, il-kumpaniji eh, individwi indipendenti kultant ikollhom ukoll isowu dawn it-tip ta' ta' tractors. Il-tiswija ta' dan it-tip ta' vetturi importanti ħafna anka ekonomikament u anka minħabba il-profitti li dan jiġġeneraw u għalek għaw dan id-dibattitu kontroversjali huwa importanti li konna approċ bilanċad bejn il-produtturi u dawn l-operaturi indipendenti għalhekk huwa importanti ħafna u din l-opinjoni tagħna li nsibu l-bilanċ neċessarju biex tigarantixxu li jkun hemm din l-aċċess għall-informazzjoni teknika b'mod komplet eh, anka biex inħarsu il-konsumatur u anka il-kompetizzjoni ġusta kif ukoll is-sigurtà fl-ambjent u anka l-IPRs. Ir-raba punt li għandu xaqsam mal-vetturi mobli uh, il-kondizjonijiet li jemim daħla fil-proposta fil-kategoriji ġodda li huma għandhom stess ma' vetturi li ma jħorġux fit triq ippermettu il-produtturi eh, jekk eh, jaddotawx dawn eh, l-approvazzjonijiet attwali jew inkella dawka fuq livell nazzjonali kien hemm diskussjoni twila dwar dan u naħsbu illi fil-rapport aħna għana neskluduhom dawn it-tip ta' vetturi mill-ambitu tal-regolament u nitolbu l-Komissjoni li eh, tara li jkun hemm armonizzazzjoni tal-dawn ir-rekwiżiti tekniċi li jiġu applikati għal dawn il-vetturi. Eh, fl-aħħar l-aħħar żewġ punti dwar uh, dawn il-vetturi side by side, uh, l-ATVs, dawn ħafna drabi jiġu applikati anka fil-settur agrikolu u forestali. U għalek għajjimna din il-kustjoni dwar it-ħul taħħon fil-regolament eh, eh, prezenti dawn il-vetturi jiġu użati eh, għal rekreazzjoni, għandhom karatteristiċi differenti mit tractors u għalek ikun adattat aktar li uh, biex ikun hemm koerenza eh, ikun hemm eh, l-istess tip ta' approvazzjoni u rekwiżiti bħalma hemm għal vetturi L ta' tip L il-qoddim nistaw anka naraw li jkun hemm rekwiżiti differenti għal dawn il-vetturi eh, li ma joħorġux fit-triq Però rridu nassekoraw dejjem li jkun hemm livellu li ta' sigurtà. Jiena segwejt id-dibattitu li sar eh, dwar dan eh, dawn il-vetturi tal-kategorija elew eh, nisperaw li nsibu soluzzjoni adattata u speċifika u qed nistennew ir-riżultat tal-Kummissjoni fuq dawn il-vetturi side by side biex eh, eh, naraw x eh, x'kategorija ta' approvazzjoni li tikunem. hemm. Issa fir-rigward tal-aspetti tekniċi kien hemm ħafna emendi tekniċi illi jridu jixu jiċċaraw dawn l-aspetti tekniċi biex nigarantixxu koerenza fit-tekst u dan jispjega anka ir-raġuni illi hemm daqshekk emendi fil-rapport. Ħani konkludi billi ngħid illi dan il- proġett eh, qed janalizza il-kustjonijiet importanti li wieħed għandu jeżamina bir-reqqa għet nitkelmu dwar xol tajjeb ħafna li jista' jipproduċi dibattitu interessanti u jiena l-est li naċċetta suġġerimenti tagħkom kif tafu eh, biex dawn rridu ju prezentati sa' 27 ta' settembru. Grazzi ħafna jekk, un jiskużaw jekk kallimt fit-tul. Ah, uh, iva, ma kellix dubju li ħat isħol fid-dettal tal-punti fil-fatta kamilt bla dubju nti għatajt ħafna ħin fuq dan fuq l-istudju ta' dan is-suġġett nistgħu għamel għan nisimaw ir-reazzjonijiet inizjali tal-kollegi fuq dawn il-punti illi għajjem jew kalla xi punti oħra li forsi s-sur panzeri ma għajjem xu li intom jidrilkom għandhom jiġu ehm, indirizzati. Sur xwab għal sinjura Ġula jiena ħan nitkellem fi il-grupp tiegħi mbagħad jekk ikun xi li xtieq jitkellem jistgħu jagħmlu hekk qabel ma ngħaddi sur Martina biex iwieġeb sur xwab. Grazzi President l-għanet. Nishtiq fissam, Signora Sartori, najdilkom illi t-skuza ruħa l tkun maħkom illum. Pero, jina kont kontant kju konċadu rapporter ta' tana li l-sfond ta' din id-direttiva fil-fatt hija illi kienem saret sejħa l-Parlament, Signora Sartori. Għannek għed nitkellem fis-sima jien tixtieq tirringrazzjak tax-xogħol tajjeb li għamil sur u tal-li ċarrajt ukoll numru ta' punti dettaljati li kienu komplikati ħafna hija tilqa' progressi li sar fir-rapport u speċjalment l osma problematiċi hemm numru kbir ta' emendi u Nida nifisser li għat kun xie tibdilis fi rapport Għanna ġerbi ħames punti x'namlu l-ewwel Nixtieq insemmi l-approċċ tajjeb u l-kooperazzjoni tajba li kien hemm bejn ir-rapporter u shadows dan ifisser li se jkunu nistgħu nilħqu bejn il-biċċiet settorjali ta' leġislazzjoni u din hija dejjem ta' vantaġġ tinnet, Sinjura Sertor ta' Belva Rapporter li l kem sejħa kategorija U ġifiri il-magni mobile għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tad direttiva imsemmija hawnhekk. U dan għaliex jeħtieġu approċ differenti għalihom ma jeżistux l-istess perikli għal dawn il-magni jew vetturi. Senatori tixtieq ukoll jiġu esklużi l-ATVs, ġifieri dawk il-vetturi użati għal ċertu eh, tip ta' art. Jit kun favur l-inklużjoni ta' dawn l-ATVs ċertu oqsma biss, mbagħad ħadkun qed l-emendi wkoll. Signora Sartori, Tindirizza wkoll il-punt kapitlu 16 ċe jekk it-tractors għandhomx jiġu trattati bl-istess mod bħal eh, vetturi tal-passiġġieri tradizzjonali għan dubi jekk it-tractors għandhomx jitbadġew fl-istess kategoriji ta' karozzi normali. Signora Sartori tixtieq tindirizza l-grupp u ħatkun qed l-emendi f'dan ir-rigward. Sabiex ma japplikawx l-istess regoli għal karozzi ta' passiġġieri u attraktors aħna nixtiequ li il-workshops ta' tiswija jinfetħu kif għedna hemm diffikultajiet biex dawn il-workshops jibqgħu miftuħa minħabba nuqqas ta' ħaddiema. Aħna ħankunu qegħdin irresqu emendi sabiex l-approċċ differenti jinżamm daw kienu l-kummenti tiegħi issa ħankompli nisma' b'attenzjoni diskussjoni. Grazzi ħafna, Signor Mendes. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja Sur Panzerja x'dana. Kien rapport komplikat ħafna u jina kontenta li għanna regolament flok direttiva u jina dem nejta dil-ħagġa dem nkun favur approċ Ewropew. Naqbel ma dak li għal s-sur xfab ġifiri li tractors mandomx jimxu bl-istess regoli pal karozzi għandu però jkollhom l-istess rekwiżiti ta' sikurazza u ma jużaw l-istess sora u nkalla jaf ikunu perikolużi. Vera nużawhom fil-foresti u fl eliqi ma biex jaslu dawk il-foresti u l eliqi jużaw it-toroq pubbliċi u għalhekk għandhom ikollhom l-istess livell ta' sikurtà. Teżisti reġistrazzjoni Ma nafx hekk dinja però jiex viżibbli minn barra. ċertu stati membri u obbligatorju li kollok numru ta' reġistrazzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-vettura, però f'ċertu pajjiżi mhuwiex obbligatorju għalhekk naħseb li għandu jkollna proċ Ewropew għal dan sabiex ikun iktar faċli li wieħed jikkontrolla il-vettura kif tkun reġistrata jina favur li konna l-istess approċ fl-Ewropa. Imbagħad Ovvjament iddu nżommu f'moħħna dan huwa rapport tekniku, però xorta għandna nitolbu li s-sewwieqa ikollhom approċċ ċertu approċ ta' li ħaris is-sikurtà għandna nitolbu li s-sewwieqa e, jirrispettaw il-sikurtà il-magni u karozzi dejjem qegħdin jikbru qegħdin naraw tfal ta' 16-il sena jsuqu dawn it-tip ta' karozzi. U għalek naħseb illi waħda mill-iktar rekwiziti ta' sikurezza importanti huma fil-fatt is-sewwaq. Signora u jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter u tassew impressjonanti l-approċċ li ħa u ħaseb għal kollox. U vera nixtieq infaħru speċjalment għal dawk l ma ta' interess partikolari għalija. Dwar kategorija U, jiena wkoll deli illi għandu jkunu regolamenti oħra li applikaw f'dan il-qasam u għalhekk mhux faċli li wieħed jintegra hija proposta tajba ħafna li ħafna li qed tagħmel inti rapporter għalhekk anki fil-kwist f'din il-kwistjoni. għana ċertu vetturi illi ħafna drabi ma jintużawx fl-agrikoltura u ħafna drabi daw il-tip ta' vetturi għadin jintużaw inqas għall-agrikoltura u għalhekk għandhom ikollhom l-istess rekwiżiti ta' sikurezza u ta' missjonijiet bħal vetturi oħrajn f'kategorija L. Għalhekk naqbel perfettament ma' rapporter naqbel ukoll mal-mod kif inti għamilt l-adattazzjoni għal qafas legali ġdid tal-manteniment u servizzi u l-emissjonijiet. Jina għandi bżon nistudja da u nishtar xejn iżjed dan il-rapport, pero l-impressjoni li ħadd hija li fil-fatt vera koprejt kollox. Grazzi. Mela, ħanitkellem jina wkoll bħala x-shadow tiegħek. Naħseb illi għal dossier daqshekk ċekliku mux soltu li kolna rapporter li joħroġ 292 emenda dan ħajtina ħafna x'namlu u ħankunu għadin nidħlu f'da ħafna dettal ma nafx xieħzbu kommissjoni dwar xogħol daqshekk dettaljat fil-fatt xi kummenti minna ħati tiegħi. Anke bitweġiba għalikom il-duplikar li hemm direttiva tal-magni hija li aħna nafuha anke xter xwab semmija din, u aħna konna konsistenti ħafna biex ikonna livell tal fin espert biżejjed sabiex nistgħu indirizzaw din il-ħaġa. Inti poġġej xejn iżjed pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex toħroġ b'ċertu soluzzjonijiet ċari u Irbat għamt kommissjoni u kol dwar is-situazzjoni ġdida fil-proċedura ta' komitoloġija issa. Irridu nkunu attenti ħafna biex naċċertaw li regolamenti kollu għambitu wiesa biżejjed illi tippermetti il-bidliet neċessarji. Hemm bżonn naħsbu dwar din il-ħaġa x'kien hemm nuqqas ta' ċertezza minħabba din l-overlap u irridu naċċertaw illi dawn is-soġġettivi jkunu integrati mod tajjeb u li ma nħallu xej barra. Fuq informazzjoni dar it-tiswija u il-manteniment, ma kont l ta' vetturi sempliciment vetturi, aħna unak għadin nitkellmu dwar firxa siħat ta' teknoloġija li uħut minna hija komplikata ħafna f'ċertu każijiet għalhekk huwa importanti li kull dettall ta' dawn it-tractors elettroniċi verament komplikati, u verament tekniċi li jissew miet ta' lufta euri jiddu jkunu disponibli mm. u mux neċessarjament li se dettal ikun meħtieġ minn traktor li tint tkun ħafna iktar sempliċi, ħafna iktar bażika li ma tintużax daqshekk. Fil-qasam agrikolu għadin naraw magni sofistikati ħafna u għalhekk għandna bżonn li nirranġaw din ir-regolamentazzjoni u li daw l-aspetti jkunu koperti. Naqbel ma' prinċipji bażiċi ġifiri, sempliċement rrit nixtieq li dan il-punt dettalja ta' dettalj ikun kopert. Issa, fuq il rakwiziti regolamentari, Għadin naraw illi il-mobile machinery hija punt li għadha pendenti u mhux aċċettabbli li jkollna varjazzjoni daqsa kbira minn pajjiż għal pajjiż. U m'għandix dubju li jekk naħdmu flimkien u nindirizzaw daw ir-rekwiżiti on road nkunu nistgħu naslu għal xi ħaġa. Jiena naqbel ma dak li qed tipproponi inti rapporter. F'termini ta' esklużjoni tal-mobile machinery u nitolbu l-Kummissjoni biex tagħmluha bl-aktar mod sempliċi mara kemm jista' jkun. Fuq l-Anterrain Vehicles naħseb illi dan huwa Għatna s-Sur Van de Kamp jgħatawnek um, u dana fil-fat jorbot u ma' rapport tijaw. Din jgħadu tħassibni li li għax jina mitċi proposti u amenda, amendja rapport tas-Sur Van de Kamp li joħolqu bazzikament sotto kategorija separata għal kwadriċikli. U rajt li jeżistu ċerti Eh, speċifikazzjonijiet ta' vetturi illi jintużaw b'mod speċifiku għal l-agrikoltura illi jisseparawhom u jiddistinguhom ma' dawk il-istess vetturi li jintużaw fuq it-toroq. U nasab li manifatturi li qegħdin jipproduċu speċifikament għall-off-road mhumiex svantaġġati għax ċertu rekwiziti li jintlaħqu mill-vetturi li jintużaw fit-toroq mhux neċessarjament ikunu qegħdin jintlaħqu minn dawk li huma jintużaw għall-off-road. Permessa proposta ta' Survante Kamp, fl-opinjoni tiegħi nkunu qegħdin inkopru dawn ir-rekwiżiti, però naħseb li jissanna l-opportunità li ntolbu l-Kummissjoni biex taħdem flimkien magħna u nitolbu l-manifatturi sabiex nieħu l-għanijiet tagħna, ċe li jkollna standards ambjentali ta' sikurtà li jkunu Adattati, Però minn ma nkunu preskrittivi żejjed. U Nasab li dawn kienu il-punti u l li xtaqt namel jena. Nishtiq issa niftaħ id-diskussjoni biex nara jakkawx xaħat tiħor li jixtieq għat fid-diskussjoni tagħna u xaħat ħadd li jixtieq opinjoni? Ħadd? Le, ma rridx. signor Ferre, fakritni, xtaqt nilqa għawnek grupp mill Richard Miller Schuller u nilqawkom fostna hawnhekk għal din id-diskussjoni dwar it-tractors u l-moturi. M'għandix dubju li xi ħadd minnkom żgur suq motur hawnhekk, ġifir naħseb li tkun interessati dali għandna xi ngħidu. Sur Martino, tixtieq tagħti tweġiba tiegħek ikkeġbok għal proposta sur Panzeri. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. Grazzi, Sir President, dwar nafsan tajjeb u grazzi tal-li tajt il-Komissjoni l-opportunità sabiex tagħti kummenti inizjali tagħha. Ringrazzja Sir Panzeri. Għax-xogħol tiegħu aħna nek qegħdin nitkellmu dwar affarijiet tekniċi ħafna ġifieri żgur ma kienx suġġett sempliċi u onestament aħna jidrilna illi l-abbozza rapport tiegħu tassew isemmi l-elementi kollha ħanibda billi ngħid li aħna naqblu mal-approċċ tiegħu u nixtieq ngħid ukoll li aħna nilqgħu il-fatt li rapporter semma l-importanza li aħna qegħdin nagħtu l-inklużjoni ta' dispożizzjoni ta' sorveljanza tas-suq. Kemm hawnhekk kif ukoll fil-proposti l-oħra li għandna qudiebna. Aħna naħsbu l-importanti ħafna li nkomplu nsaħħu il-sorveljanza tas-suq u nikkoordinaw il-kapaċitajiet tas-sorveljanza tas-suq tas-stati membri. Ġifiri f'dan ir-rigward aħna nirringrazzjaw mill-qalb lir rapporter Dwar l-approċ fuq il-mobile machinery u l-ATVs, aħna naħsbu illi il-ponti in kwistjoni tassew ma riflessi tajab fil-rapport issa fuq il-mobile machinery kategorija U. fuq il-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt id-deċidejna illi nippermettu li manifatturi jażlu ma jekk id-dispożizzjonijiet ta' direttiva proposta sabiex indirizzaw is sigurta fit-toroq, però din hija intiża biss għal dawk il-vetturi li jintużaw għall-agrikoltura u foresterija. Iġifiri, Iva, situazzjoni miex daqshekk ċara u rapport jirrifletti dan. Għalhekk nemmen li l-approċċ li qed jiġi propost ċoħe li nindirizzaw, nsaqsu t-ntobu komissjoni t-indirizzaw din ħagġa b'aktar mod koerenti, għax ħagġa nsan naċċettawa fuq l-edifiz. Jiena nista' nikkonferma li aħna qegħdin għadna dejjem bil-kontatti tagħna sabiex niġbru l-informazzjoni relevanti kollha sabiex jinaxxina forsi nsolvu din id-dilemma. Aħna nafu illi jeżistu numru ta' fiżi li huma disinjati speċifikament sabiex jintużaw fl eliqi e u mux għal-gost u għalek aħna naħsbu li dawn huma fejt li għandhom jiġu konsidrati b'attenzjoni partikolari, su xamel inti anticipajt bażikament proposta u nista' ngħid iva li dinna taf tkun triq tajba biex insegu. ċertament hija possibilità li nikkonsidraw li konna l atv skolla koperti fil-proposta għal kategorija L. Imma jdonatu attenzjoni partikolari għal ċertu rekwiziti partikolari u għamnek per eżempju nistan noħarġu b'kategoriji differenti dawk għax li tużaw xogħol agrikolu dak le. Jiena nista' nobsor li ċertu kategoriji speċifiċi tal-ATVs, bħal per eżempju side by side. ħa namlu studju, ġifiri aħna nidejna studio fuq dan il-punti. Mux nikonfermaw kol li minna ħata l-kommissjoni aħna nafu dwar E, l-ispeċifiċitajiet tal-tractors u l-vetturi għal-forestrija u l-agrikoltura u naħseb illi aħna lesti wkoll definittivament li nkomplu n-perfezzjonaw bistess mod li għamilna f'każijiet oħrajn u nispeċifikaw e, l-ħtiġijiet partikolari ta' tractors. kif jissuġġerixxi rapporter aħna lesti li nistudjaw da suġġett sabiex tassew nilħu bilanċ tajjeb u nindirizzaw ħtiġijiet ta' tractors agrikoli. Fl-aħħar mhux inqas, President ħansemmi il- punti li l-iktar naħseb li huwa delikat fil-fatt l-overlap ma' direttiva tal-magni ħadd nota tal kummenti tijak u tas-sur u fuq is-suġġett intom tifmu ħafna fih. Fis-soluzzjonijiet fl-2006 komissjoni kummissjoni għamlet għamlet ħadet l-impenn li tevita l-overlap. id dublikar bejn iż-żewġ leġislazzjonijiet, però il-proposta li għandna qudiemna llum mhijiex it-tmiem tal-proċess qiegħda x'imkien fin-nofs anzi għaliex il-Kummissjoni permezz ta' proposti li ġew adottati is sena li għaddiet kienet inkludiet fil-leġizlazzjoni preżenti numru ta' riski illi kellhom jiġu indirizzati. Dan kienu magħrufa bħala sitt riski u fuq l-istandards Ewropej u x-xogħol dawn Eh, rifinalizzat riċentament u issa emendajna emendajna il emendajna il-direttiva sa dawn ir-riski. Aħna naħsbu illi Għaddu importanti li naċċertaw li setta rekwiziti ta' type approval legislation ikun aġġornat u aħna l-ek l-estis sali U nista' ngħidilkom illi fil-fatt għall-14 ta' Settembru aħna diġà organizzajna ħloqna grupp formali għal tractors agrikoli illi xogħol tagħhom huwa proprju illi jaraw x'inhu ma' rekwiżiti f'termini ta' sikurtà fuq il-post tax-xogħol. kif għal tajjeb ir-rapporter. Aħna nazbu li f'dan ir-regolament li huwa qafas irridu noqdu attenti illi ikonna l-kuntest tajjeb unbaż il-Kummissjoni permessa daw l-atti implementativi u l-atti delegati tkun tista' tindirizzhom. President tajjeb li nfakru li aħna maħniex qegħdin sempliċement nikkupjaw il-lista ta' riski tal-direttiva tal-magni għal dan il-test, aħna għanna bżon ta' approċ differenti għawnek għanna bżon identifikaw. Standards. Preċizi rekwiziti tekniċi. Preċizi li mbagħad jiġu inklużi fil leġizlazzjoni Għalhekk aħna nikkonsidraw punt dana bħala punt importanti aħna irridu namlu studju fil fattar qed isir dan tiġa dwar is-sikurtà tal-vetturi sabiex jiena tawna elementi konkreti fejn feħdan ta' proċedura nkunu nistgħu naġġornaw ir-rekwiżiti. biex nikkonkludi però nishtiq. Ew issikom kontra li nabdu nagħmlu inklużjoni sħiħa tal-lista tal-riski li hemm fid-direttiva tal-magni għax dina hija li ma taħdinx bl-istess mod taħdin il-leġiżlazzjoni. Grazzi. Uh, well, thank you for a very Grazie ħafna ta' risposta tiegħek komprensiva li kienet ukoll pozittiva fir-rigward ta' tħassib tagħna. Ovvjament qed baqa' xogħol xi sejr uh, f'dan il-proċess. Is-sur Pan Tseri jixtieq jerġa' jirrispondi għal xi punti illi tqajmu mis-sur Martino u eh, anka forsi eh, tatina xi punti dwar l-iskeda tiegħek eh, anka ta' dak li jisseħsissa fid-diskussjoni. Grazzi ħafna. Fejl osar. Nix nirringrazzja l-ewwel net eh, dawk ix eh, eh, daw rapporters kollha u anke l komissjoni ta' dak li ntqal anka tal-ġudizzju tax-xogħol illi aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu. Naqbel ma' ħafna minnkom għax aħna ħadna tri illi twassal għal garanzija ta' E, livello li ta' sigurta fit-toro, anka fix-xogħol u anka l-ħarsin tal-ambjent u anka biex inkomplu ssu intern fir rigward ta' dawn il-vetturi agrikoli u forestali. Din hija importanti ħafna u importanti li nintroduċu e, din l-approvazzjoni armonizzata fuq livell tal-Unjoni Ewropea għal kategoriji differenti illi jisu u kol fl-istess waqt il-cost benefits b'mod partikolari Eh, anka għal SMEs. U eh, nħarsu eh, minnħa li mħabba din importanti ħafna. Jiena xtaqtnejt illi naqbel mal-president, miegħek president li rridu nsibu bilanċ adattat fir rigward ta' il-direttivi u dik id-direttiva CARS u għacħar li aħna inħossu illi rridu nagħmlu xi element ta' pressjoni biex ikonna għafas aktar bilaċjat, koerenti u ċertu għalek huwa tajjeb illi aħna niġbdu eh, l-attenzjoni anka eh, kif qalet il-Kommissjoni għalkemm irridu nimxu b'mod eh, ta' kawtela żambat fir-rigward tal-vetturi li ma joħorġux fit-triq fil-rapport jiena semmejt xi affarijiet li nistgħu nagħmlu, xi toroq li nistgħu nieħdu, però naqbel ukoll Eh, ma suġġerimenti għak illi din hija xi ħaġa illi wieħed eh, jista' jaħdem bil-kwiet fuqha biex bekk inkunu nistgħu insibu eh, soluzzjoni adattata. Aħna ovvjament disponibli li nilqaw anka kwalinkwa kontribut mill-shadow rapporters nixin repeti dak li għet fil-introduzzjoni illi l emendi jistaw jiġu prezenta 27 ta' eh, settembru u jiena minna ħatijak għaj l-est illi nitkellem ma' daw kolla li jixti u ovvjament li jiddiskutu dawn l-affarijiet għaj grazzi. So, just on the timetable then, can I just run through that? Mela, dwar eh, l-iskeda, dwar timetable. Mela, l-iskadenza hija l-27 ta' settembru f'nofsinhar u fi 17 ta' ottubru ħanaraw dawn l-emendi u mbagħad ħanivvutaw fil kumitat fil-22 ta' novembru. Iġifieri probabbli eh, naslu aħna sa għal plenarja ta' frar nafli u huwa l-bot eh, imma hekk eh, huma l-affarijiet. Ir-rapporter nistaqsih jekk dan hu il-rapporter qed Iva brasu u anka l-Kummissjoni. Grazzi ħafna mela tal-xogħol tagħkom. Mela, għedin fil-ħin u ħanaddu għalek issa għal eh, dokumenta eh, li u aktar avanzat u li għandu xaqsam mal muturi Fil-fatt huwa dwar vetturi bżewġ jew tlet roti u anka ma dawk kwadriċikli, dak li sejħu quads bl-Ingliż. Eh, il-rapporter Van de Kamp kien kellu ħafna xogħol Eh, kanna diskussjoni eh, eh, u ħajkonna tini diskussjoni biex nipreparaw għal votazzjoni fis-6 ta' Ottubru għalhekk jiena ħanaddi il-mikrofonu l-rapporter biex aġġornana fuq dak li seħ sissa u il-kompromessi li intlaħu u anka nismaw bat li l-shadow rapporters. Ma nafx jekk is-sinra ruler mandes edawnek Styler u koll ħat diskuti il-moturi. Mela, Sinra Tyler ħat titkellem dwar il-moturi l-lum u koll. Mela, il-sur Van de Kemp, il-vjaġi tijak, fawissu, fejħaduk. E, Il-Sur e, Matina ħaj jirrispondi u kol ovvjament il-komissarju, il-rappresentant tal-komissarju, tal-komissjoni. nispera illi il-kol eh, kelkom vakanzi zbieħ, vakanzi eccezjonali. Malija hija ħasra illi mandiċ uh, l-ABS fil-motor, għax kikum ma konċna naqab il-motor, il-ġimali għaddit, issa donni drajtom daw l-affarijiet, pero, eh, oh, rari, veru, eh, imma maġara eh, xe, ma rasi, imma saqajja weġġajtom. Mela, fuq il-website bl-Inglis, M, illi jiena fenn tal-moturi, u nsuq il-moturi. Imma fil-batina membru parlamentari Ewropa u e, għalekka e, dawn l-emendi minnaħa e, pala, parlamentari jiena miex ritri il-taj, pero pala persuna li juża il-moturi forse mux daqsek, pero mela. Fil-sajf studijajt l-emendi u ħarġet eh, kussjoni ċara f'dawn l-emendi. Jiena indunajt illi se jkun diffiċli ħafna illi eh, nilħu kompromess fuq eh, l-emendi. Hemm tliet xejriet fil-komitat bħalissa. L-ewwel net hemm dik ta' Van de Kamp li għandha l-maġġoranza fir-rigward ta' dak li qed jiġri, mbagħad hemm Eh, għanna l-oħra tal-ula l-Vesfan u minnaħal tax tal-xellu kumbatem eh, tendenz oħra ta' Michael Harber illi edha iktar eh, fit-ċentru u li għandaw wkoll il-maġġoranza tagħha. Iġifiri ħajkun naqra diffiċli li nilħu kompromess anka minħabba jiena provajt nirranġa l-pozizjoni tiegħi għax ma imbul imur kontra l-opinjonijiet b'maġġoranza. Jiena kelli wkoll opinjonijiet ta' shadow rapporters u sa dan it-tant jiena ħanibat ukoll uh, nota l koordinatur tal-shadow rapporters u ngħidu li mhux possibbli li jsir dan il-kompromess. Issa fir-rigward tal-ATVs ħankompli ma dak li ntqal tiġa mill-kollega tiegħi Panzeri. Irċivejt proposti mill-industrija Ġapponiża biex nilħu kompromess. Ħan ipprova nqishom daw sakemm hu possibbli Imma dan ifisser ukoll li ċertu affarijiet fid-dokumenta Panzeri jridu jittieħdu ukoll hemmhekk. Forsi nistaw eh, eh, nilħu kompromess fuq l-ATVs, iġifiri dawn l-emendi huma importanti. Imma mbagħad għandna l-onboard diagnosis, li huwa puntiħor l-Onorevoli Westfall qed jgħid illi anka il-muturi żgħar irid ikollhom dawn l-OBDs Umbat dwar l-emissjonijiet l-onorevoli ruler u vesar irridu jkunu aktar stretti fil-rekwiziti. Forsi eh, dan u aspirat mill-gvern tar-Renju Unit il analizza il-cost benefits naħseb illi ċertu emendi huma koerenti imma fejn hemm kontradizzjoni ma jistax isir kompromess. Punt ieħor ukoll eh, li huwa importanti huwa il-rota elettrika. Anka hemmhekk hemm emendi mill-onorevoli ruler imma ma hemmx maġġoranza fil-laqat informali eh, eh, li kenna mux ngħid b'mod negattiv, imma wieħed ma jistax isib soluzzjoni b'dan il-mod il-Kummissjoni E, semmiċ huma eh, l-elementi tekniċi eh, li huma importanti għalhekk aħna wkoll irdu nirriflettu fuq dawn imbagħad dwar l-iskeda maħniex qed nitkellmu biss dwar il-ħruġ tagħhom imma rridu nqisu wkoll il-sitwazzjoni kif nisa dwar it text u it-tul ta' żmien il-moturi illi eh, jagħmlu 50 km fis Inti kellek eh, l-idea tiegħek eh, fit-tekst li taħt l-isem California. Għanna dawn it-temi differenti, l-ATVs, l-OBDs, u uh, il-rota elettrika. Iġifiri, uh, l-iskeda tinvolvi daw it-tlet affarijiet. Uh, jiena les li naċċetta l-kommenti ta'kom biex naraw kif se nimxu l-qud. yes, no, I think we have enough time to be able to explore some of the... Naħseb iva ħajkonna ħin bizzejiet Ma nasibx li inti semmejt l-ABS e, l sistema tal-brejkijiet ġifiri semmejta din. Ma fimx il-mistoqsija tijak. Ħanimxu, ħanimrafaw namlu progress wara dak li jett jina, jow, erġa repetin għara il-mistoqsija tijak. Eh, għam opinjoni differenti dwar dan. Ma nasibx semmejta bħala għatam mill-kussjonijiet din tal-ABS, u ġveru. Ivan sejta din hemm possibiltajiet differenti dwar uh, l-ABS u l-CBS. Il-SND jixtiequ illi il-muturi bżewġ roti ikollhom l-ABS oħrajn iridu jneħħuha, jiena qiegħed fin-nofs ġifieri tada, u ħanimxi skont l-anzi ħan segwi ħan ara xinija il-proposta tal-Komissjoni l-ewwel. Let's have a round of first comments and then hopefully we'll have a chance for you to come. We'll hear from the Commission and then you will have... La mela, ħan isimaw il-kommenti l-ewwel u mbagħad tkun tirrispondi. Signor Tyler, grazie President skużawni, anzi, għandi l-iskużi, l-iskużi tal-kollega tijaj li hija responsabli, għet skuża ruħa u għalti biex eh, nati il-kommenti taħħa u għansamijom daw jeku huwa tajpa Il-kustjoni tal-Sinjura Vesteval, eh, anzi, kustjoni li t-iċi semmi ħafna, huma l-ABS li għandu jkun eh, obbligatorju fuq il-PTWs Iġifiri, din Eh, eh, għalt biex eh, nejt il-mopeds għandhom jiġu esklużi. Tispera illi Inqisu wkoll l-ispejjeż marbuta ma' dawn bi ġin kienet l-istqarrija ta' Sinjura Vest Valun żgur il-Sur Van de Kamp ħajkollu xi dwar dan. Mela, Sur Mendes. Grazzi President, anka jena nixxin nirringrazzja l-Onorevoli Van de Kampa xolti tijaw l-ABS. u l-emissjonijiet huma importanti, però huma kwistjonijiet tekniċi u naħseb forsi nħarluha fidej l-esperti li jduna e, e, ikkelmuna dwar id-dettalji. Ma nasibx l għalfejn għodu nitlu fid-dettal għax ma nix soluzzjonijiet għal issa naħseb kollega Rosford eh, u koll eh, tiġa għamel eh, emenda f'dan ir-rigward. Anka fir-rigward ta' tractors. Wieħed irid jaħseb ukoll fil- Issawi l-apparat ta' sewqan Eh, eh, li anka s-sur van de kamp għalli importanti ħafna anka fil-motor tijaw. Jena eh, la ejat mal-ċentru l emil l-asma ċentru xellugi, ejat fin-nofs eżat jena. Iġifiri naqbel ma dak li għalli s-sur van de kamp u nista naqbel u kol ma u napoġġaħa u fl-emendi illi għamelu għu, grazzi ħafna. Yes, I think it's more an indication about how we've approached it. Eva. The van der Kamp line on, uh, on, on, uh, on the approach to braking system. Għanna ħafna approċċi differenti, għanna appoġġa dak li qal l-Onorevoli van der Kamp. Rridu niksbu l-ikbar impatt, jekk nistgħu nżaw il-kelma impatt f'dak li għandu xaqsam is-sigurezza fit-triq. Huwa importanti illi il-vetturi ta' tip scooter naraw li huma differenti il-pożizzjoni ta' sewwi, il-gravità, pożizzjoni waħda differenti minn dik ta' moped jew inkella ta' mutur li inti sfortunatament kellek esperjenza kera. Hija kwistjoni separata u għalhekk il- il-potenza u l-veloċità huma importanti. Hemm aspetti ieħor importanti marbut mal-CBS, eh, is-sistema abbinata ta' brejkijiet, u din ser tejjeb il-performance tal-scooters u l mopes fil-kondizjonijiet kollha mhux biss fil-breaking ta' emerġenza. Din naraw illi titjib fil-brejkijiet, fil-ċirkostanzi kollha hija xi ħaġa importanti immens illi jkollna u din mhijiex ħaġa ta' sostituzzjoni. Jista' jkun hemm każ fejn irridu ntejbu il-breaking ta' emerġenza, il-prestazzjoni tagħha. Iżda l-sistema CBS tista' taħdem flimkien mal din is-sistema u mhux sostitut tagħha. Jina żgur li dan ġi meħud in konsiderazzjoni imma nistgħu niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla dwaru Nishtiq nagħmel xi punti prattiċi fir-rabta tal-emissjonijiet, nixtieq ngħid illi jiena minix kontra it-titjib illi qed jiġi propost fil-prestazzjoni tal-emissjonijiet f'dawn il-light vehicles. Naħseb irridu ntejbuhom. U il-testing huwa importanti f'dan ir-rigward. Il-kwistjoni prinċipali ser inqajjimha mal-Kummissjoni direttament għaliex jina kelli eh, xi briefing minnant l-esperti tal-Gvern tal renju Unit u naf illi f'xi aspetti per eżempju kif jiġi fitjat l-onboard diagnostics għal vetturi ta' magna żgħira ħafna, it-titjib relattiv fil-prestazzjoni tal-emissjonijiet meta mqabel ma' l-ispejjeż mhix qed tiġi analizzata bl-aħjar mod ma naħsibx illi t-titjib fil-prestazzjoni tal-emissjonijiet għal vetturi zar illi jiproduċu livelli baxxi ta' emissjonijiet ma naħsibx nistgħu neskluduha b'mod komplet mill-analiżi tal-kost benefit tagħna. Informazzjoni li għandi jien hija li din ma kienitx inkluża fil-proposta tal-Kommissjoni u jekk forsi l-Kommissjoni tista' tikkonvinċini li sejjer żmerx hawnhekk jiena nkun lest illi nirtira l-emendi tiegħi. L-istess dwar l-emissjonijiet mis-sistemi tal-fuel ta' dawn il-sistemi. Ma ġiex provat li huwa ta' periklu kbir. Iżda l-ispejjeż huma ta' sinifikanza kbira jina dan ressaqtu fil-rigward ta' regolamentazzjoni aħjar u mhux biex niprofa intejjeb il-prestazzjoni tal-emissjonijiet għaliex ma naħsibx huwa kompitu tagħna illi l-Kummissjoni natuha setta regoli li jgħidu li aħna sarin tejbu l-emissjonijiet għakosta kollox, l-affarijiet iridu jsiru b'mod proporzjonat. Din hija proposta komplikata, u set ta' proposti ikkomplikati, u hemm xi proposti li huma aktar effettivi minn oħrajn, u għalhekk kelli dan l-approċċ hawnhekk. Fl-aħħar dwar il-kwistjoni tal-utility four-wheel vehicles. Jina diġa tkellimt dwar dan meta tkellimt dwar tractors. Iżda din il-problema rridu għab b'mod li għamel sens għaliex jidir li jiena u anke oħrajn li diskutu dan il-punt illi l-ispeċifikazzjonijiet tal-inġinerija tal-Light for Wheel Vehicles illi għandhom lan għall-użu professjonali, għall-użu tal-agrikoltura, huma dawn ikollhom karatteristiċi funzjonali differenti minn dawk li jintużaw fit-toro li jkollhom veloċità aktar olja jivvjaġġaw fuq eh, services eh, li mhumiex bil-ħofor. U għalhekk għandhom rekwiżiti differenti. Importanti li l-koll naqblu dwar il-punt dan il-punt. Jekk il-Kummissjoni taqbel ma' wkoll mela allura Irridu nsibu mod forsi ninvolvu l-sur Panzeri jew inkella fir-rapport Van der Kamp. U l-kriterja li aħna niżilna fl-emendi tagħna li jiena niżilt fl-emenda tiegħi dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' vetturi professjonali tal-agrikoltura u tal-forestrija, sempri dawk li huma mamra bil-take-off, din hija xi ħaġa differenzjom U għalhekk il-kollegi żgur ser jaqblu dwar dan bħala punt ta' tluq għall-inqas. Dak kien il-kontribut tiegħi bħala shadow xaħat tiħol jishtiq jitkellem is-Sinjura Ruler. Grazie ħafna, jina u shadow rapporter u fimt illi il-rapporter musa jiproponi kompromessi xtaqt nejt illi l-proposti tijaj u ma dawk huma differenti minn dawk tal-kollega Straswell. Jiena kont eh, nifem il-mopeds forsi mux tajjeb għu għetamilom eh, fuq l-istess kategorija ta' vetturi aktar tqal. U kol il- eh, kussjoni tal-roti u anka roti b-motur elettriku li jintużaw mill-persuni b'xi diżabilità. Irrid ikonna il-possibilità illi inqisu il-saħħa tal-motur. Ovvjament irid ikun hemm xi limitu għal veloċità għanna nidiskutu jekk nistawx naraw li kunem aktar flessibilta nħossu illi fi rigwarta ta' vetturi bitnejn jew tlet roti memx il-flessibilta adattata jekk eh, kullħat ħajġi sforzat jidħol f'din il-kategorija jiddaħal din il-kategorija ħajkun hemm anka diffikulta eh, fil-so eh, uh, nixtieq illi naraw illi niprofaw insibu xi soluzzjonijiet eh, temporani, eh, transitori. Eh, punt ieħor fejn ma naqbilx mal-Sur Van der Kamp u anka l-industrija għalu dan, daw għalu li jistaw nizlu l-emissjonijiet hemm dan il-potenzjal. Rridu nasikulaw li aħna nieħdu l-opportunitajiet kollha li huma viabli ekonomikament u bekk nkun nistgħu noħolqu anke swieq għal dan għal użu ta' dan il-potenzjal, ta' din il-possibilità. Fer rigward tal-emissjonijiet, forsi eh, jiena et eh, wis pero nispera li inti tista eh, forsi tkun se tċedi għal pressjoni minnaħa tagħna dwar l-ABS jiena napoġġa kumbat anka fil-onboard diagnostics hemmhekk m'għandniex problemi. Għalina l-problema jgħali bajksu l-emissjonijiet, hemmhekk għanna l-problemi. Għaw xie xedaw rapporter ieħor li jixtieq jitkellem? Jina naqbal eh, ma l-sinora l-ura dwar il-U-Bikes. nistaw nejdu xaċi dwar il-proċedura, il-Sur eh, Van der Kamp qed jgħid li ma il nilqu kompromessi din l-ewwel darba li smajta wara li rajt l-emendi jina naħseb hemm uh, mod ta' kif wieħed jista' jaqgħat l-emendi flimkien biex naslu għal xi riżultati. U uh, ma nafx jina forsi wishlist illi uh, jilħaq eh, jaqbel mal-proposta ta' emendi tagħna. Sadan it-tant ħanaraw x'għandu xiejt jgħid il-Sur Martinez għax forsi nkuwa jista joffrenna xi eh, soluzzjoni. Is-Sur Martino. Thank you again, uh, eh, Mr. Grazzi tassew, sur President, għal darbohra u sur Camp u Shadows, grazzi tassew. Ovvjament, aħna konna qed naqraw bir-reqqa la bosta rapport u nixtieq nifraħlek tal-ħidma tiegħek għal darboħra suġġetti tekniċi ħafna, iżda kifett intu kol numru kbir ta' emendi illi edin jgħidu affarijiet differenti. Jiena nishtiq ngħid diġà qed naħseb f'intervent preċedenti li għamilt jiena sodisfatt għaliex dan juri li sforzi kollha li aħna qed nagħmlu biex nanalizzaw l-alternattivi, l-ispejjeż, il-benefiċċji, dawn taw il-frott u għalek il-kumment ġenerali tijaj l ewwel wieħed ikun illi jiena nishtiq nidefendi il-maġġoranza l-kbira tal-alternativi illi proponiet il-Kummissjoni permess ta' dan it-test. Jekk permettu li nixtieq nibda bliktar waħda kontroversjali u hija dik ta' rekwiżiti ambientali Hawnhekk rajna illi għandna proposti differenti biex jew innaqsu jew inkella intawlu il-ħin u kol dwar il-passi differenti il-irdu nieħdu hawnhekk nixtieq niddefendi il-fatt illi l-approċċ fuq tlett livelli huwa l-aħjar kompromess. Lan ġenerali u ma ninsewx huwa illi aħna rridu nevitaw illi l-idrokarburi u l-emissjonijiet ta' CO2 imorru għallar fl-istudji aħna ikkonfermajna illi jekk ma naġixxux kif għanna naġixxu b'mod effettiv mela allura il-porzjon tal-emissjonijiet kollha mit-trasport bit-triq mill-vetturi ta' kategorija M l-emissjonijiet qegħdin jiżdiedu hawnhekk. U għalhekk rapproċ fuq tliet livelli l-ewwel l-ewwel pass huwa l-aktar ambizjus naħseb illi jagħtina l-aħjar soluzzjoni. L-elementi l-oħra illi semmew mir-rapporter u inti sur President dwar l-OBDs, sistemi diagnostiċi abbord, dawn ma ġewx indirizzati nista' nikkonferma fl-istudju, aħna segwejna u koll l-istudju illi għamel il-gvern ta' Unit u aħna naħsbu li hemm numru ta' nuqqasijiet hemmhekk. Iżda fil-qosor dak li nixtieq ngħid illum huwa illi aħna nikonsidraw li l-approċċ tagħna jaqat rekwiżiti bażiċi ħafna ma' ħin pjuttost twila l-implementazzjoni u dan jindirizza tħassib tal-produtturi kollha tal-kategoriji differenti ta' vetturi ta' prodotti. Proposta tagħna tibda bl-obbligi tal-OBD mill-2017 għal mopeds u għal power cycles dawn irridu jiġu mamra bija mill-2021 u għalhekk qed naħsbu fit-tul ħafna Nixtieq ngħid li aħna għadin nitolbu għall standardizzazzjoni ta' diagnostika tal-elettriku sempliċi u xi vetturi elettriċi huma esklużi kompletament mill-regolament. U għalhekk qed nitolbu li jkun hemm konformità ma' livelli bażiċi ta' diagnostika abbord. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra. Hemm elementi ieħor marbut ma l-emissjonijiet u għonek għaw element ta' spejjes irridu nitrattaw. Lantana għonek nishtiq nisħaq dwaru huwa illi durability testing juri e, jirrappreżenta l-affarijiet kif huma fil-verità u mhux ikun eżerċizzju ta' fuq il-karta biss illi ma jiggarantinniex titjib f'dan il-qasam. U għalhekk Aħna lesti li nilqaw il-progress li nirranġaw jekk ikun hemm għalfejn. Jekk ikun hemm għalfejn narġgħu nagħtu tifsira lill limiti dwar dan it-test ta' durability. Iżda minnaħa l-oħra jekk naraw l-eżempju tal-Istati Uniti, l-eżempju reġjonali tal-Istati Uniti, aħna nħossu illi dan mhuwiex xierqa għaliex jekk aħna inqablu għal vetturi ta' kategorija L is-sitwazzjoni tal-vetturi fis-suq u s-sitwazzjoni ta' numru ta' prodotti fi ċirkolazzjoni l-affarijiet huma differenti bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għandna numru kbir ta' moped żgħar aħna dak kollu li kellix ngħidu għall-emissjonijiet Jiena nixtieq ukoll ngħidilkom illi dwar il-miżuri ta' sigurtà b'mod partikolari l-ABS u s-CBS intom tappoġġaw il-proposta tagħna u hawnhekk nixtieq infakkarkom għal darb'oħra għadna attenti ħafna biex insibu l-aħjar bilanċ bejn it-teknoloġija, l-ispejjeż u l-anijiet ta' sigurta għolja li aħna nixtiequ nilħqu. Issa dwar miżuri anti-tempering kontra d-babis tal-magni. Jiena nixtieq nappoġġa l-opinjoni ta' reporter illi wieħed irid joqgħod attent ħafna irid jagħmel spej eh, analiżi ta' cost benefit u aħna bħalissa qegħdin naħdmu biex nidentifikaw insibu l-aħjar soluzzjonijiet fir rigward ta' miżuri kontra id-babis tal-magni. L-element ewlieni e, fadal żewġ elementi ewlenin jgħid il-kellim. Fadal l-ambitu u l-kategorizzazzjoni u l-kwistjoni ta' roti elettriċi. Jina nifhem li hawn tentattivi biex jinstabu parametri għal klassifikazzjoni differenti tal-e-bikes, roti elettriċi. Hawnhekk bħala Kummissjoni nixtieq nisħaq illi huwa importanti ħafna illi ikunu xikunu l-parametri addizjonali aħna inżommu il-limiti tal-potenza, tal tas-seta u tal-veloċità pala parametri ewlenin. Għalix memx għalfej tkun xi inġinier biex tinduna, hemm konnessjoni bejn il-setta tal-magna u l-veloċità u hemm kol konnessjoni bejn il-veloċità u s-sigurtà. U għawnek mux għet nitkellem dwar il-veloċità ġenerali, imma dwar il-veloċità differenzjali bejn vettura u eh, l-utent ta' triq liħor. U għalek dan japplika u kol għal-roti. Il-roti u l-persona li tkun qed timxi fitri triq. Ma rridux naħsbu biss dwar il-veloċità ġenerali. U għalek għawnek nishtiq nitlob biex inżommu il-limiti tas-setat tal-magna u tal-veloċità bħala parametri Skużani President, għal ċiftit, iżda naħseb illi koprejt l-elementi ewlenin kollha illi issemmew. Illi semmew mi rapporter u mi shadow rapporters. Jekk insej xi ħaġa, jekk tixtiequ tarif addizzjonali. Dwar l-ATVs, dwar dak nista' naħseb bħalissa, diġa' tkellimt aħna qegħdin namlu studju għal xi kategoriji speċifiċi miftuħa l-kommenti tagħkom u kif qed aħna eh, l-estil li naċċettaw li kunem hemm titjib. Iżda sur President u għet mill-elementi li diġa anticipajt inti illum jidrinna illi u raġonevoli. Grazzi ta' sew. Grazzi, naħseb li dan iskambju ta' femmit, għet ikompli ressa xiftit l-qoddim l-affarijiet, iżda ovvjament Ix-shadow ser ikun qegħdin jaħdmu mar-rapporter fil-ġimgħat illi ġejjin sakemm nivvutaw. Għalli xina żgur nistgħu noħorġu pakket tajjeb għall votazzjoni anke jekk fl-aħħar nistgħu ma naqblux ma' kull ma jkollna quddiemna. l li Van der Kamp, tixtieq tala. Grazzi President. Ser ikolli bżon ta' ftit minuti jekk mhix problema għalik. L-Onorevoli Styler ħallit nassa. Iżda jiena ser nikkuntatti għall-Onorevoli Vezval biex nirrispondija l-iktar dwar l-ABS u s-CBS dak li kella xitejt dwar dawn għaliex jiena ist il-kommenti tagħha. Diġa għallitu l-Onorevoli Ruler. L-Onorevoli Vesfal jisa matriċ illi nilħu kompromess u għalek ma nafx jekk nistax eh, nikonsidra xew it tagħha u mbagħad dak li qal Onorevoli Manders. Nqoddu ftit attenti hawnhekk, illum qegħdin nitkellmu dwar regolament tekniku. L-approvazzjoni tal-vetturi b'żewġ roti u bitlet roti mill-punt di vista tekniku aħna fimna illi dan ir-regolament dan ir-regolament ma nistgħux nitkellmu dwar is-sikurezza fir-rigward ta' taħriġ għaliex dan huwa regolament tekniku. Jiena ma tantx toġobni din id-differenza għaliex nifhem li s-sikurezza ta' min qed isuq ir-rota tmur lilin minn kull ħaġa oħra. Iżda issa għandna dan ir-regolament tekniku aħna qegħdin indirizzaw dan l-aspett u dwar il-bqija ser juħsib il-Kumitat Tran. Għandi kommenti oħra. U ċar dak li ntqal dwar l-OBD u l-emissjonijiet, iżda ma ntqal xejn dwar it-test marbut ma' durability. Ser jiġu mresqa xi emendi? Għaliex intom tridu tresquhom dawn l-emendi u ma tresquhomx. Palissa, ma nafx x'jistgħu jkunu l-kompromessi li nistgħu insibu. President, dwar dak li qalet l-onorevoli ruler. Mawx nuqqas ta' bejn l-ABS u CBS dak li regwardani. Umbat għanna libajk u koll, l-sur Martino għaddu kem jispiega l-affarijiet jista' jkollna magni aktar b'saħħithom għall e-bikes iżda rridu nagħmlu limitu u għalhekk jekk nagħmlu limitu x'jiġri hawnhekk. Birispett kollu ma nistgħux nagħmlu 60 km fis-sija mingħajr helmet qed nesaġġera xi ftit ovvjament. Iżda huwa wieħed mill-aspetti li rridu nqisuhom Għalek, jek semmorru l-aktar minn 50 kW għal produzzjoni tal-electric bike dan irridu nikkonsidraw. Il-kommenti tijak dwar il-vetturi b'żewġ roti u bitlet roti dwar dan inti għandek raġun dan huwa suq kbir l ġejjeni. Hawnhekk nistgħu nikkoperaw ukoll f'dan ir-regolament imbagħad dwar l-emissjonijiet u kemm għandhom ikunu l-emissjonijiet. Il-grupp tal-ħodor ovvjament irridu jasu l-affarijiet. U aħna irridu nieħdu l-affarijiet biftit aktar kalma. Ma nafx fejn nistgħu insibu ftejjim hawnhekk. Imbagħad l-emendi ta' kompromess u nirrefu li Manders jgħid li qatt ma ġara li fil-Parlament Ewropew kun hemm emendi ta' kompromess. President, imma l-emendi ta' kompromess diġà jeżistu f'din il-proposta, diġà jinsabu hawnhekk fil-proposta tal-Kommissjoni dak kollu li tgħid l-Onervoli Ruler, Onervoli Manders. Hawn test, test il-liġi misruq meta mqabbel mal-test tal-Kummissjoni għalija tajjeb nistaw namlu dak li l-Onorevoli Manders, iżda ninsabu eh, fl-axħar tal-affarijiet hawnhekk għalija xorta nistaw nsibu emendi ta' kompromess, iżda jekk eh, dan ser ikun it-test tal-Kommissjoni mela allura toqgħodux fuqi, xina ma riċek. Stajtu taqraw l-emendi, jettejdu inti, jettejdu l-onorevoli ruler, hemm pożizzjoni b'saħħitha minn għand l-Onorevoli Van der Kamp, din xi ħaġa hija żgura. Għanna ħafna ħidma x'namlu jgħid il-President. Jina żgur li se nagħmluha din il-ħidma qabel ma neħdu l-vot. Jina fiduċjuż. Fiduċjuż fit-tmexxija tiegħek. Grazzi, grazzi lil kulħadd. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda l-evalwazzjoni tal-emendi ta' rapport tal-Onofer Hanslik dwar proċess ta' evaluazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi kena 58 emenda Jiena xedow, u għalhekk jiena nisapawnek, Sur Menders jinsapawnek ukoll. Mawx is-Sinjura Gepard u mawx l-Onorevoli Kanfan mill-ħodor. U l-Onorevoli Trenta Filidis. Ma nafx jekk xi ħadd mill-SND u xser u jieġeb, imma jiena nissuġġerixxi illi Nibdew, ser nad il-mikrofonu li rapporter biex ittina l-evalwazzjoni taħħa tal-emendi li ġew infasla rapport tagħha.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 sa ċertu punt intom ipprovajtu kol tispeċifikaw ċertu affarijiet li jiena nizzilt fir-rapport dan huma relatati ma' tliet aspetti bażiċi l-ewwel net. L-esperjenza dwar il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka tad direttiva tas servizzi it-tieni net l-użu futur tal-evalwazzjoni reċiproka u t-tielet net ir-riżultati u l-azzjonijiet futuri tal-Kummissjoni Ewropea. U dan sabiex nassiguraw li jkun hemm funzjonament aħjar tas-suq waħdini bis-saħħa tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Fuq emendi speċifiċi issa, ħafna minnhom nixtieq ngħid kienu emendi li jiena stajt nagħti l-appoġġ tiegħi u anke l-grupp politiku tiegħi se jappoġġhom fil-futur qarib meta aħna nkunu mbagħad familjari ma' l-opinjoni ta' kumitati differenti tal-Parlament jiena nkun nista' nippreżentalkom l-emendi ta' kompromess. Aħna semmejna dawk l-aspetti ħafna drabi edna li rridu id-direttiva tas servizzi tkun applikabli kemm mill l-intraprendituri fis-servizzi kif ukoll dawk li qegħdin jipprofittaw u jibbenefikaw minn dawn is-servizzi. Nixtieq li dan kollu jkun rifless fl-emendi. Intom kontu interessati ħafna f'artiklu 15 minn Derem Mek semmejna l-evalwazzjoni ekonomika ta' direttiva ta' servizzi jekk kif ġiet proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Bħalkom jiena nħossi li din l-analiżi għandha tkun għajn tajba ħafna għall-informazzjoni tal-informazzjoni u turina sa li ma punt is-direttiva ta' servizzi ġiet implementata u sa li ma punt ġew influenzati il-servizzi. Il-Kommissjoni għedha tbassar illi L-analiżi ta' dan kollu ħajsir lejn l-aħħar ta' din is-sena. Skont artiklu 44 ta' Direttiva ta' Servizzi, il-Kommissjoni għandha tippreżentalna rapporti tal-applikazzjoni ta' Direttiva ta' Servizzi. Jiena naħseb li dawn iż-żewġ dokumenti ħaj jippermettulna li nerġgħu ikollna diskussjonijiet oħra fuq direttiva ta' servizzi fil-futur. Issa, ħammu lura għal lat ekonomiku ta' dan kollu. Mod partikolari hawnhekk jidu nżommu f'moħħna dawk l-aspetti msemmija Mr. Harber u l-emenda 29 tiegħu, jiġifieri il-ċarezza, il-metodoloġija għabbazi tal-metodu tal-implementazzjoni u nixtieq hawnhekk nistieden li rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jippreżentawna b'analiżi tal-metodu tal-implementazzjoni jekk jistgħu jagħmlu dan illum tant l-aħjar. Imbagħad hemm xi emendi illi ma nistax naċċetta jien għandna emenda numru 32 u emenda 34 pereżempju. Dawn mhix relevanti għall-ambitu ta' din id-direttiva u għalhekk jiena naħseb illi m'għandniex inkunu qegħdin insemmu dawn il-punti f'dan ir-rapport fir-rigward ta' emenda 34. Jiena naħseb illi diskussjonijiet fuq il-pajjiż ta' oriġini kienet ġa inqalqet fl-2009 meta din id-direttiva ġiet adottata. madnix nużawa din il-ħaġa, issa din is-soluzzjoni aħna għandna għanna nitkellmu fuq il-loti ta' servizzi transkonfinali. Dan ir-riżultati ta' proċess ta' evalwazzjoni reċiproka għandna jtuna idea ġenerali ta' xamlu l-istati membri sissa, mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawk id-dispożizzjonijiet ta' direttiva tas servizzi rilevanti hawnhekk. Però xorta maħniex qegħdin naraw eżattament li ġara bl-implementazzjoni ta' direttiva u situazzjoni partikolari ta' ċertu stati membri. Għonek semmejna aħna kemmu importanti s-servizzi għall-ekonomiji tagħna jipprovdu dawn xogħol ġdid jagħtu spinta lill-ekonomija tagħna meta qegħdin fi żmien ta' kriżi. Nasab il-rapport tagħna fuq il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka jippermettilna nevalwaw x'sar sissa. Però hemm bżonn ukoll nitolbu illi jsir ħafna iżjed minn hekk. F'Diċembru ħanalqu sentejn minn meta kellu jiġi implementat kellha tiġi implementata din id-direttiva, ġifieri dan qegħdin ngħidu ħames snin minn mindu adottajna id-direttiva. Nittama illi rapporti għaj flimkien mal-emendi tagħkom jkompli jagħmel impatt fuq id-diskussjonijiet ta' direttiva ta' servizzi kunu qegħdin nagħtu wkoll messaġġ qawwi minna naħa tagħna għax nżommu f'moħħna illi d-direttiva ta' servizzi u hija waħda mill-iktar dokumenti legali importanti illi saħ f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk jiena se nixtieq nisma l-opinjonijiet tagħkom bħala shadow rapporters inkluż inkluż il-kummenti tiegħek sur President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Hanslik, grazzi wkoll tal-analiżi tiegħek. Is-sinjura Peppert mhix eżawnek, ma nafx jekk hawnx xi ħadd ieħor. Is-sur Mandas qiegħed hawnhekk tixtieq tibda Hanslik, eh, Iva President, grazzi ħafna Anke l-Onorevoli Hansli tax-xogħol tiegħu. Jiena naħseb li dan l-approċċ jista' jiffunzjona, jaħdem fir rigward ta' din id-direttiva dwar is-servizzi. U dan il-metodu ta' evalwazzjoni jista' jkollu suċċess mhux ta' din id-direttiva biss manka l-direttivi oħra jekk nixtiequ illi aħna nimmonitorjaw il-suq intern irridu nkunu nafu li hemm modi differenti ta' kif wieħed jista' japplika r regolamenti biex Mm, eh, dan jifunzjona so il, dan il-proċess ta' valwazzjoni eh, juri eh, il-stati il membri din f'kompetizzjoni bejnietom. E, mux biss mal-komplementa dinja u dinja ħasra E jekk aħna ħanużaw dawn il-miżuri ta' protezzjoni żgur illi ħanoħolqu żvantaġġ għalina infusna mhux biss għall-Ewropa infisa manka l-Istati membri. U e, ma naħsibx li din hija l-intenzjoni tal-kooperazzjoni e, Ewropea u ta' titjib fissu interni ringrazzja lir rapporter illi taqbel mal-emendi tiegħi Eh, daw ġew aċċettati f'waqthom jiena naqbel ukoll mal-approċċ li użat eh, din fuq l-istess wavelength u eh, aħna nixqu ntejbu li dan is-suq intern nistgħu ukoll naħsbu dwar possibiltajiet oħra jekk naraw irridu naraw jekk eh, mill-istati membri ma jkunux sedin eh, jimxu b'mod eh, li jikkonforma ma liġi, allura nkunu nistaw nufdu azzjonijiet kontra tagħhom. Kumment minna għaj. Inti semmejt numru ta' emendi minna li għabiltin. Jina kontent illi inti għadħos, Signora Hanslik, illi numri l emendi li ressaqt u ma ta' valur mizju ta' rapport tijak. Minna għaj nishtiq nisħa illi Ir-riżultati tal-evalwazzjoni reċiproka f'termini tal-imuma dawk loqsma li għandhom l-ola priorità sabiex intejbu il-kummerċ transkonfinali huma ta' importanza kruċjali fl-opinjoni tiegħi. U nixtieq għalhekk li naqgħod miegħek u ngħid lill-Kummissjoni li jista' jistandkom din l-informazzjoni kollha quddiemkom u għalhekk Issa ħna għadin nipretendu li jintom tużaw dik l-informazzjoni biex tamlu prioritajiet u taraw fejn hemm bżonn issir pressjoni fuq dawk l-istati membri li għadhom ma u miex konformi 100% ma din id-direttiva ta' servizzi. Jina naħseb illi l-enfasi li naqbel ma li għattinti Signora Rapporteur, din hija ħaġa li għandna bżonna ħafna bħalissa m'hemmx ħinx nitilfu u il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproku. Tat l-informazzjoni li l-Kummissjoni sabiex timxi l qoddim u għandna bżonna lek informazzjoni għanna informazzjoni għanzi li ġi ġenerata mill-istati membri nfusom ġifiri kommissjoni għandix għalfejn eh, tmurant l-istati membri u tgħidilhom Hemm bżonn tagħmlu hekk hekk u hekk. Din hija informazzjoni prezzjuża ferm. Għalhekk nittama li jekk il-kumitatu inti rapporter taqblu ma dawk l-emendi tiegħi, daw l-emendi fil-fatt ikunu qegħdin jagħtu sinjal lill kummissjoni biex tagħmel dan li għadni kifatt. Jena, fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi Dan huwa li rapport tas Sinjura Hendrix qiegħed jiffoka fuq. Ġifieri diki lajta tiegħi biex tappoġġaw l-emendi tiegħi. Mela, suppost kelli nilqa l-Sur Fern qabel għaliex dan huwa membru regolari tal-kumitat tagħna. Huwa fil-fatt responsabbli tal-esposizzjoni tad direttiva tas-servizzi ġifieri jekk tippermettu li ħan istidnu issa sabiex jikkommenta dwar l-emendi u l-kummenti tagħna u tgħidilna wkoll kif intom beħsibkom timxu l-qoddim fuq dawn il-proposti qabel ma nagħlqu dan il-punt. Martin, jek jogħġbok. Iva, grazzi President, grazzi wkoll ir-rapporteru li shadows għax-xogħol kbir li għamlu. Aħna naqblu mal-analiżi li għamlet il-Sinjura Hanslik fil-rapport ħafna mill-emendi fil-fat għedin it-tejbu il-rapport u ma tajnuna. Iva, smajtu l-appell tijak u nieħduh bis-serjetà aħna. Ħanidilkom kantejn dwar l-impatt ekonomiku, l-istudju li qegħdin nagħmlu bħalissa u kif ħa nidentifikaw ċertu prioritajiet hekk kif spjegajna fil-komunikazzjoni ta' 27 ta' jannar l ħaj ħajsir minn DG Akfin u ħajkun ibbażat fuq metodoloġiji li aħna użajna għal studji oħra, studji li jipruvaw jipprevedu x'inhuma l-impatt ekonomiku tad-direttiva. Dan kollu jsir bbażi ta' informazzjoni li rċivejna mill-Istati membri u li u wkoll minn sorsi oħrajn. Id-direttiva għada ġdida wisq biex inkunu nistgħu nagħmlu affarijiet kbar, però ħanippruvaw aħna nerġgħu nagħtu it-tieni sitwila lejn id dejtva ekonomika u l-istudji li saru sa frattant ħanħarsu wkoll lejn il-proposti li kienet għamlet il-Kummissjoni snin ilu. Dana kollu kif għattilkom ħajkun bazat fuq il-metodoloġija aċċettata. Jina minnix ekonomista ġifiri Skużawni, pero mhix se nkun nista' nidħol fid-dettalji tal-metodoloġija, però bla dubju ħaj xilkom ikolkom din id-diskussjoni fil-futur dwar dan għax il-kollegi tiegħi f'DG Ekfin huma bravi ħafna f'dan ir-rigward. Issa, Sur Harbor, inti semmejt it-trasparenza li għandha tuża l-Kummissjoni meta tiddiskuti mal-Istati membri biex tidentifika wkoll il-prioritajiet. Aħna, Iva, nippruvaw nkunu trasparenti kemm jista' jkun kellna laqa fuq id-direttivi tas-servizzi li kienet ukoll miftuħa, kien hemm ukoll il rappreżentanti tas-Sekretarjat tal-Imko u għalhekk aħna dejjem nużaw it-trasparenza. Kelkom mistoqsija wkoll dwar il-kontrolli tal-prestazzjoni dana jinsabu online u tistaw titħlu għadmek u tarawx għedin id-diskutu ma l-istati membri, kwestjonarju li nibatulom u kif nġbru l-informazzjoni tagħna ġifiri Iva naqblu perfettament ma l-ispirtu ta' trasparenza li Sur Harber jgħat jitlob fl-emendi tiegħu. Naħseb li b'dawn il-żewġ kummenti issa nista' nikkonkludi ovvjament hemm ċertu emendi li fl-opinjoni tagħna mhumiex daqshekk tajbin, speċjalment dawk illi jirrigwardjaw ċertu punti li huma importanti ħafna imma li mhux neċessarjament strettament rilevanti mal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Grazzi. Uh, well, thank you very much for that briefing and thank you also for updating us on the economic study. Grazzi ħafna wkoll tal-li aġġornajt nemmek fuq l-istudju ekonomiku. Dika kienet utli ħafna. Signora Hanslik, tixtieq twieġeb lill-Kummissjoni u l-Shadows. Iva, grazzi ħafna, Sir President, Signori. Grazzi ħafna u koll l-rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea dwar dak dik l-evalwazzjoni ta' impatt ekonomiku illi tagħna naħseb li dan id-dokument ħajuri kemm fil-fatt hija essenzjali din id-direttiva tas servizzi għal eh, fornitura ta' servizzi transkonfinali. Kif diġa ħafna mill-emendi ta'kom. Nista naqbel magħhom. Dawn kull ma huma ta' valur mizzju ta' dokumenti ġifiri grazzi ħafna għal darboħri għall emendi ta'kom. Znak plus ċili popa. U kif kom nappoġġo? ħafna minn daw l-emendi ħajkollhom plas ħdejhom ġifiri ħankun qiegħda naħpoġġo. u ħankun għadin nivvota fuq dan il-dokument dal-waqt u għalek il-ġimma d-dieħla ħankun edha nati li shadow rapporters kolla l-emendi ta' kompromess tijaj jek tridu nistaw kol nil-taqa maqom u nistaw nil negozzjaw u nil-diskutu il-kompromessi kolla qabel il-laqa li jmiss għalix id-darba li jmiss ħankun għadin nivvotaw fuq dan il-dokument fil-komitat Għalek, grazzi ħafna għal dal-boħra tal-emendi kolla li ressaqtu u naħseb. Li dana fil-fat juri kemm il-rapport fuq il-proċess ta' valvazzjoni reċiproka huwa meħtieġ u kemm qegħdin naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi. Grazzi lilek. Nistennew mela il-ħidma li jmiss fuq dan is-suġġett ta' meta niġu biex ta' fit-19 tax-xar u grazzi wkoll lill-Kummissjoni. Qegħdin naġlu illum għalhekk nixtieq Naċċerta li għaw kullħat, Sir Kreitzman, il kummissjoni qed hemmhekk ukoll. Ma nafx hekk tixtuqx forsi nieħdu pawża ta' ħames minuti jew inkomplu, għax ma nifqux daqsxejn. Nifqu ftejtu mbagħad Inkomplu eżattament fil-ħamsa biex naċċertaw li kulħadd ikun f'postu għal dan ir-rapport. Mela, eżatt ftit qabel il-ħamsa nerġgħu nibdew. Sabiex inkunu nistgħu anki konna rapport ta' Sir Kreitzman.

Uh, okay, ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope everybody's here. Sawa, signori, ma la nistaw inkomplu nittama li kullħat nek, kull min għet jahdem fuq il-rapport importanti ta' Sir Kreutzmann. Għet niddiskuti ma' Sur Maja fuq l-emendi tijaw jajt Sir Kreutzmann. Sewa, mela ejja nibdew. Qed nibgħu nikkonvinċih. Kon ħan introduċi ftit qabel ma nibdew. Speċjalment għall-udjenza tagħna li jista' reġgħu naqdu magħna permezz tal-internet. Mela nixtieq infakkarkom li issa ħanistidnu lis sur Kreutzmann li huwa r-rapporter tagħna biex jettin introduzzjoni tal-rapport ta' inizjattiva pjazzija dwar il-lob tal-azzart online fuq l-suq intern. U għarċiva 271 amenda dan juri kemmem interess fuq din proposta u ħajkun qiegħed u wkoll is-sura Bart fitri u triq tul hawnhekk darbaqtina qatt s Sinjura Xalama u se hawnhekk is-Sinjura Rula għadawnek u ukoll. Is-Sur s-sapmana u wkoll is-Sur Ġok mhux M'Ana u isser is-sur anzi Sinjor Bramza ħadd twieġeb tajjeb merħba Sinjuri. Sinjor Bramza ħadd l-opinjoni ta' fuq ċerti emendi. Imbagħad ħajkolna l-opportunità li niddiskutu sur Kreutzmann jala billi għedilna kif ħajna xinna nsibu xi kompromessi. Sir Kreuzmann fidejk. Grazzi ħafna, President. sabajni l-emenda. Nixtidu ringrazzja x-xadu skolla da kolla l-res u l-emendi. ħafna mill-emendi jappoġġawni. Sur De Jong fil-fattura għadu kif inaqatmana huwa ma xejn fitru opposta sa niġi aktar tardi ħaġa mish ħanqot nidħol fuq il-lemin ix-xelluk u triq tan-nofs kif għamil is-survent dak kamp, sempliċement nixtieq naċċar li nagħmlu xi ħaġa fuq livell Ewropew. Ma mill lemendi fil-fatt jimxu f'din id-direzzjoni hemm forsi xi eh, sfumaturi, s-Sjora signora t tixtieq tħalli l-affarijiet daqsxejn iżjed kif inhuma bħalissa. Sur Grek jixtieq illi jibda kollox. Dawku huma żewġ estremi, anke sur Fox jixtieq illi jiftaħ il-possibiltajiet kollha u hemm oħrajn li jixtiequ jillimitaw kollox għal kif inhuma tiġà mbagħad bejda iż-żewġ estremi nippruvaw nsibu soluzzjoni naħseb li xilna. Ir-rapport tiegħi huwa bbażat fuq il-idea ta' approċċ bilanċat bejn iż-żewġ estremi. U għalhekk għamil proposta ta' kompromessi li ħankun qegħdin niddiskutu u l-mira tiegħi nittama li jirnexxieli. Jena nagħti lista ta' rakkomandazzjonijiet tagħna tgħidu li jekk taqblux jew le attuati twila mbagħad il-proposti ta' kompromess inkunu nistgħu naħdmu ma' bażi ta' din il-lista. U naraw jekk irrexxinni x'intejbu żied din ir-rapport biex ningrazzja kulħadd ir-rapport tejjeb ħafna sar aktar speċifiku issa din dejjem ħaġa tajba. Jiena m'inhiex favur monopoli, però qed nara ħafna stati membri li jixtiequ jillimitaw l-offerta tal lab tal tal-azzart online. Sabiex jipprovdu ħarsil il-konsumatur u u kriminalità l-istati membri li jiftħu il lab tal-azzart online jiddi ċerta li kunem trasparenza u non-diskriminazzjoni. Jena nemmen li għandu kunem il-possibilità li wieħed jevalwa liċenzji. il ispejs amministrattivi għandhom jinżammu baxxi u m'għandniex neskludu regolamenti fuq bażi nazzjonali. Ejdu nippruvaw nipprevjenu l-frodi, inħarsu l-konsumaturi u jkollna wkoll standards minimi u nisħaq fuq dawn l-standards minimi da ma jfissirx li jridu kunu standards iktar baxxi anzi laqqas xejn imma sta l-istati membri biex ikollhom regoli stretti. L-importanti li dejjem jirrispettaw il-kondizzjonijiet li semmejt. Nittama illi jiena xina nindirizzaw tħassib ta' Sinjora Xalda Moser u oħrajn f'dan il-qasam. Jekk ma xina naħu f'dejjem il-Kommissjoni, għanda sara jekk jiġux introdotti dawn l-standards mi permessa direttiva u din għad li tħassibni jena xin għamlek fil parlament għad niprofa nil-ħabbażi. Wisa għal dan il-rapport biex il-Kommissjoni nipersodu għat għamel ħaġa. ħafna kollegi jaqblu ma dan l-approċ. Naqbel massur sur dwar l-autorità ta' reġistrazzjoni sabiex tfassal dina standards komuni u biex tieħu azzjoni wkoll kontra ħasil ta' flus u attivitajiet fraudolenti oħrajn. Irridu nibbażaw ruħna fuq strutturi eżistenti u naqbel ma' Sur Fox għandna bżonn definizzjoni komuni għal frodi tal isport Din għandha tkun eh, rejat. Irrid ikollna wkoll dan kollu sabiex intejbu l-integrità tal-sports. Irrit ikonna ġlieda kontra l-frodi. Is-sur xfapu oħrajn semmew introduzzjoni madwar l-Ewropa kollha tal-modell Franċiż idu nħarsu il modelli ta' finanzjament oħrajn u naċċertaw illi dan kollu ma jsirx askapitu tal-Grasport Sports. Jien ħsibt li l kif jintefqu l-flus mill-liċenzji għandu jitħalla fidej l-istati membri di kwistjoni ta' sussidjarjetà ma jekk taħsbu li hawnhekk ukoll għandna ngħidu xi ħaġa. Jiena les nilqa' dan is-suġġeriment. Wieħed jista' jgħid però li l-mod kif jintefqu l-flus għandu jkun fidej l-istati membri. Naqbel ma' Sur Schwab. illi in-natura wiesa tal-suq tal-lob tal-azzart la possibli u koll jkun hemm eh, dan it-tip ta' aċċess għal lob internazzjonali. Hemm ċertu avvenimenti li ma jħallux imħatri jsiru imħatri pereżempju fuq lob tal-futbol, hockey jew basketball jekk nixtiequ illi dan ikun possibbli ikollna problema. U rridu nħarsu wkoll lejn il-proibizzjoni fuq ir-riklami. Ħaġa oħra Sur De Jong ressaq l-unika emenda li hemm bżonn niddiskutu. L-Amerikani peress li huma jipprojbixxu l-lob tal-azzart online. Ikollhom klijenti bil-credit card għal lob tal-azzart online u dawn it-tip ta' kontijiet jistgħu jkunu projbiti għal operaturi illegali biss, ġifiri nixtieq nerġa' nagħmel parafrażi dak li qed profoni, s-Sur De Jong, ġifiri li ma jkunx possibbli kol ikun hemm kontijiet għal operaturi illegali. U bekk inkunu irbaħna parti mill-ġlida kontra l-operaturi illegali. Issa nitkellem daqsxejn ma' xedos biex naraw jekk insibux kompromess. Din hija ħaġa li ġitni f'moħħi meta rajt l-emenda tiegħek, però li ma nagħmlu regolamentazzjoni ta' xejn ma tagħmilx sens. Aħna rridu li jkollna liċenzi, rridu li jkun hemm sussidjarità ma li ma nagħmlu xejn kif qed tipproponi int ma ħsibx li hija ħaġa tajba. Għaliex? nispiċċaw nkunu qegħdin inżommu l-monopolji fl-istati membri. Aħna mhux hekk iridu, aħna rridu l-pożizzjoni b'saħħitha li tina approċċ tajjeb u li nkunna nistgħu nieħdu azzjoni fejn hemm bżonn fis-6 ta' Settembru ħankun qed ninforma shadows dwar il-kompromessi tiegħi. U imbagħad ħajkun hemm il-votazzjoni fis-16. Il-vot fil-plenarja ħajsir fl-aħħar ta' Ottubru. Kien hemm 270 emenda kollha kienu kostruttivi u kollu jimxu fid-direzzjoni tal-issir xi ħaġa fuq livell Ewropew u jekk xina niftħu s-suq daqsxejn iżjed kif jixtuq il-kollegi tar-Renju Unit ma nafx però. Grazzi. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. L-approċ tijak naħseb li huwa wieħed ta' minni faħru għax għandek raġuni li tgħid li l-impatt ta' dan ir-rapport Eh, jis nistaw nilħu eh, kompromess anka fuq livell ta' parlament u l-Kummissjoni mbagħad għalhekk ikollhom direzzjoni li jistgħu jisegu. Nispera li nkunu nistgħu niksbuha din eh, nirringrazzjak li inti qed tqis l-opinjonijiet kemm liberali kif ukoll konservattivi tal-Parlament. <coughs> <coughs> jgħat eh, f-pozizjoni tajjeb, tajba inti biex toħloq bilanċ, isib bilanċ. Il-sur eh, abad ma nafx jekk ixtieqx jitkellem issa, jew jekk ixtieqx jitkellem aktar tard, naf li ma kienx hawnhekk mill-bidu, għalhekk. Mela, eh, dan qali li xi jitkellem aktar tard għalhekk ħad jitkellem l-ewwel eh, is-Sinjura Charles de Moza u anka il-Sur Fox, eh, Sinjura Ruler u anka Sur Dion u mbagħad is-Sur Abad. U għanna u il-Professur Kjord Campos u jekk hawn xi awturi oħra tal-emendi li jixtiequ jitkellmu ħajkollhom ħin jagħmlu dan. U mbagħad eh, nisidher l-sinjura prompt eh, biex jitkellmu mbagħad nerġgħu għal eh, nadwa rapporter biex naraw jekk dan ikunx jista' jilħaq il-pakket ta' kompromess. Mela, il-sinjura Xaldemoza. Grazzi ħafna, President. Ringrazzja l-Sur Kreutzmann tar-rapport u ta' introduzzjoni tajba għal numru ta' emendi illi għanna il-numru ta' emendi 271 juri, anzi jirrifletti l-interess kbiri li kienem f'dan il-qasam. Jirrifletti u koll il-fat illi hemm differenzi barra nazzjonali Eh, ta' kif qed tiġi trattata din il-kustjoni tal-lotta l-azzard. U huwa importanti illi fl-aħħar net naraw illi ir-rapport tagħna jirrifletti dawn id-differenzi. L-ewwel net naqbel mal-pożizzjoni tas-sur Kreutzmann illi jista ikon rapport tajjeb ħafna. Huwa possibbli jinksbu rapport fattibli u kompromessi fattibli kif qal il eh, kien qed inkini l-ewwel il-Sur eh, Kreutzmann meta qal li Louis Greco jiena naraw l-affarijiet mod differenti minnu u huwa veru imma eh, fil-fatt ħafna gruppi fejn hemm id-differenzi fil-kumitati anka fil-grupp tal-liberali u tal-alde Pero hemm sfumaturi anka dan il-grupp innifsu, għal-inqas anka dan il-PPE innifsu. Jiena minix qed ngħid li ma nistgħux insibu soluzzjonijiet u li ma nistgħux nagħmlu aktar fuq livell l-Euro Oppo. Anzi, nixtieq eh, illi ikonna xaħġa dwar il-lob tal-azzard fuq livell Ewropew. Jina biss, jina nħosni biss xettika fuq Eh, il-fat li għandu jkonna direttiva. Jiena nixtieq eh, illi l-autoritajiet tal-istati membri jaħdmu fl-imkien eh, u naħseb illi hemm anka proposti tajbin fost dawn il-ħafna emendi proposti u l-approċċ tal-sur abad u l-emendi tiegħu hemm ħafna minnhom li nista' nappoġġjahom jiena. Nixtieq ngħid mod ċar illi dak li qed jgħid sur Bżuttil sur Fox u s-Sinjura Sir Frawna mhuwiex approċċ li bil-forsi qabel naqbel miegħu. Imma lesta illi naħdem biex insibu soluzzjoni għall interessi differenti li jeżistu l-approċ li ma nappoġġax huwa li konna suq wieħed intern kbir għal lob tal-azzard online. Dak ma nemmenx jiena, Jiena nixtieq li nirrispettaw il-sentenzi li ħarġu mill-ICJ li qalu illi din hija attività ekonomika l-lob tal-azzard imma hija eh, attività ekonomika ta' natura speċjali għalhekk għandha bżonn regoli partikolari. Ma naħsibx illi nistgħu ngħidu illi din hija xi attività mm, eh, ekonomika regolari normali għalek eh, jiena lesta u ħerqana li naħdmu anka fil-ġejjini biex Nappoġġa rapport li jkun jista' jsib aktar appoġġ fuq livell ta' komitat u jkun hemm u li qed juri li hemm ħafna impenn minnaħa tar-rapporter. Grazzi il-Sinjura Xalda Moza naddu sa' Sur Fox, grazzi ħafna President. U nixtieq ningrazzja Sur Kreuzman għax-xogħol li għamel fuq dan ir-rapport naqbel mal-anijiet tiegħu u l bżonna ambitu wiesa bħala approċ biex nipperswadu lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni. Għax L-arħanġa li jista jiġri huwa li jkun hemm rapport li ma jkollux appoġġ wiesa. Imma biex ikkonna l-appoġġ bħal ta' persuni bħali u oħrajn, aħna nixtiequ li jkunna rapport ambizzjuż l-iskop ta' dan il-komitat huwa li iħares il-konsumatur u li issaħaħessu intern u għalhekk għandna bżonn qafas komprensiv ta' dan il-lob tal-azzard online. Dan il-qafas li ikollu salvagwardja għolja għal konsumaturi u anka aċċess faċilitat għal eh, operaturi li jkunu legali u responsabbli u dan dan l-approċ iżid it-tħul għall-istati membri kollha minn eh, jekk ikun, ikun ovvjament suq immexxi eh, b'entitajiet legali u mhux kriminali ħaj eh, tejjeb l-ekonomija u jħares il-konsumaturi. Jiena għalhekk qiegħed f'pożizzjoni naqra stramba fejn qed nikkritika xi membri għax qed jitkellmu dwar is-sussidjarità u Eh, għal minħabba li daw qed ikunu entużjasti ħafna eh, ħafna drabi kunu il-konservativi ta' Unit illi eh, jirreferu għal dan il-prinċipju ta' sussidjarieta u ħafna drabi kritikawna il-membri tal-SND imma sabdaqa waħda hemm dan l-entużjasmu għas sussidjarjetà biex inżommu dawn il-monopolju statali u anka biex nikkastigaw is-settur tal-lob tal-azzarda. Punt importanti jekk nitkellmu dwar xi ħaġa li mhix legali online eh, eh, kull ma jista' jiġri u li l-affarijiet jibdew isiru bil-moħbi wieħed irid iżomm deħa ibsa ma' dawk lil membri li jaħsbu li billi jipprojbixxu jirregolaw ċertu affarijiet u jagħmluha illegali dawn ħajwaqfu l-attività. Il-risposta hija le il-lob tal-azzard mhux permess fil-Ġermanja imma fil-verità hemm xi żewġ miljun Ġermaniż li jużaw l-online gambling u li m'għandhomx l-ebda salva gwardja u ħarsin. Jiġifieri. Eh, il-rapporter irrid isib kompromess illi aħna il-kol inkunu nistaw nappoġġaw imma jiena inħeġġu biex ikun eh, ambizzjuż u nixtiqlu kull ġid. Grazzi ħafna. Huwa veru, huwa ċar illi l-ob l azzar għandu effetti straordinarji biex eh, joħloq eh, dawn linji li qegħdin jaqsmu minn partit għal ieħor tal-Parlament uh, il-Sinjura Ruler. Jiena ma mill-klebda emenda għax jiena nappoġġa l-approċ ta' Sur Kreutz u eh, naħseb li għandu jkollna innovazzjoni fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien jiena qed eh, li dan għandu jkun eh, din hija kwestjoni li għandha ta' fidejn l-Istati membri nfushom illi qed jinsaw is-Sinjuri Fox uh, u oħrajn huwa li hemm tradizzjoni differenti fir-rigward tal-lob tal-azzard fl-Istati Membri u anka tal-mod ta' kif e, e, e, wieħed iqis dan il-lob tal-azzard u li xi ħaġa li rridu nqisuha aħna wkoll. U għalhekk jiena niddefendi sussidjarjetà ma' waħedha mhijiex biżejjed trid ikollna wkoll regoli fuq livell Ewropew u issa rbaħtuni il-proposti tijak fil-fat rapporter eh, naqbel maħħom u ħanejnek fl-emendi biex l-approċ tijak ma jiġix eh, imdajjefa. Grazzi, ħafna jgħid il-President. Is-sur Dion, pala l-ħar wieħed fassi xedaw rapporters. Grazzi ħafna. Jina għajat fil-estrem liħor. Sabiħ li għet jisma l-opinjoniet kolla, rappresentanti kolla, smajna sur Fox minnaħa. U issa nisimaw l-estrem liħor, forsi jikonna ċansu kol insibu il-nofs, il-bilanċ. Eh, fejn l-affarijiet mu biex ħani prova li issa konna aktar definizjonijiet F'ħafna pajjiżi bħalissa huwa possibbli illi wieħed jilab online. Eh, ma nafux eżatti hija il-domanda illegali. Eh, iġifieri illi wieħed jirregola l-affarijiet eh, ma jfissirx illi wieħed qed jaħdem kontra il-nuqqas ta' legalità. Aħna Għannek, mux għedin nitkelmu dwar nuqqas ta' rida tajba minnaħa tal-Unjoni Ewropea, anzi, aħna nixtiqu nġildu kontra l-illegalità. E, e, pero, jek mux namlu l-affarijiet tajjeb, e, Mr. Nashina namlu progress hemm differenzi bej l-istati membri hemm min eh, dan jippermetti u hemm stati membri li ma tistax eh, eh, tipparteċipa f'dan il-lob tal-azzard dawn l-emendi. Ew ħafna emendi li jiena hemm ħafna ma naqbilx magħhom. Jiena lest illi nejn il-rapporter biex nkunu nistaw insibu bil f'dawn l-emendi. Grazzi ħafna il-surabad eh, fisem il-PPE. Grazzi ħafna, President. Eh, skużawni tal itħalt tart tard hawnhekk. L-ewwel qed nixtieq nibda billi nirringrazzja r-rapporter Sur Kreutzmann għal xogħol u l-impenti għal din il kwestjoni Nixtieq nibda billi ngħid iva aktar Ewropa Kulħadd qajjem eh, din il-kussjoni rapporteri nifsu u xedew rapporteri aħna fil-PP u koll inħossu illi jista ikunem hemm valur miżjud fuq livell Ewropew fir-rigward tal-lob tal-azzard huwa importanti li ikun hemm pereżempju l-ħarsin tal-konsumatur, eh, nħarsu l-integrità tal-isport u niġidu kontra il-kriminalità u kif qalet is-sinjura Xaldemoza kif qal il-qorti il-lob eh, tal-azzard mux suq kwalunkwe u għalhekk irridu noħolqu niksbu il-bilanċ aħna u anka li eh, konna ċans li anka niftu is-swieqa. Eh, L-għanet, eh, jiena kontent illi fost il-ħafna mendi illi jem imsemmi il-punt tal sussidjarita attiva u din ġiet ikkonfermata minn ħafna. Għanna namlu ħafna f'dan il-qasam kif għalu kelima oħra, hemm tant mm, varjetà fl-approċ differenti li jeżisti fl-istati membri illi e, biex e, e, nimxu l-qoddim iridu nħarsu lejdin is-sussidjarjetà attiva. Anka l-arfin reċiproku importanti. Hemm punti ħolli xaqt insemmi u dan huwa l-iskambju tal-opinjoniet fil-rigward tal-integrità fl-isport. Naħseb illi fil-rigward tal ħarsin tal-konsumatur, miexin fi triq tajba, ma fil-rigward tal-integrità fl-sport għadba għax xisir. U biex namlu progress lejn anka xi taxxa fuq l-imħatri, għanna forsi għajmu din il-kussjoni qoddim il-Kummissjoni. il kussjoni għoddim il il kummissjoni din xi ħaġa importanti ħafna għal grupp tagħna biex niksbu l-kompromess fit text Anka fir rigward tal-liċenzji. Aħna favur li jkun hemm simplifikazzjoni jekk nisimplifikaw eh, l-forniment legali ikun aktar attrajenti u anka ħajkonna xi sistema automatika din għandha tkun użata biex nimminaw l-attività illegali. Imma fil gwar tal-proċeduri eh, dawn ħajħolqu aktar eh, burokrazija fil gwar tal licenzja per eżempju, imma xinu lantana u koll u aktar licenzi. Zgur li mux għetnamlu daw l-affarijiet kolla ek għal pjaċir biss. Eh, importanti ħafna li naqsu mill-biżijiet amministrativa, mbagħad dwar id-direttiva. Naħseb din xi ħaġa li tiġi diskussa Eh, fl-opinjoni tagħna għalissa għadu bikri illi wieħed jitkellem dwar dan, imma hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha. Il-grupp tal-PPE u l-pożizzjoni tagħhom fuq dan ir-rapport barra il- eh, il-pozizjonijiet ovvjament li riflettu opinjonijiet nazzjonali u li hemm l-emendi. Eh, barra minn dawn il-pozizjonijiet aħna l-kumplament bilna Aħna u kolana prinċipji importanti ħafna kardinali kemm jekk hija dwar it-taxxa tal-imħatri jew is-sussidjarjetà jew il-ftuħ tal-swieq u regolamentazzjoni hija importanti imma rridu noħolqu l-bilanċ adattat u nisperaw li noħol nilqu kompromess għabbażi ta' dan li għandni kemet. Dan huwa importanti ħafna. U l punt rridu nibatu messaġġ li lill komissjoni u naqbel mar rapporter illi huwa importanti li dan ir-rapport ikun wieħed utli u illi jippermetti li l komissjoni tinduna illi il-Parlament mhux qed joqgħod lura anzi qed net fuq dawn il-kwestjonijiet. Iva, aħna rridu aktar Ewropa, aktar progress, basta nirrispettaw il-bilanċ u eh, ma nqodux nipromuovu xi interess nazzjonali speċifiku imma e, li jkollna affarijiet li jkun hemm bil fost ħafna dwarhom. Grazzi ħafna lill-Shadow Reporters xol taħħom, anka xol taħħom fuq l-emendi. il-professur Campus u jekk hawn xi ħadd li jitkellem fuq l-emendi jista' jagħmelek. Eh, Il-Professur Corriera de Campos mela. Grazie ħafna. Grazzi lill rapportera xoll li għamel u nifraħlu tal-motta kif irrapprezenta il-proposta tiegħu. Eh, mela b'mod ċaru trasparenti u prezenta il-dilemmi li għanna għoddimna. li aħna rridu nifacċaw biex nilqu ftajim dwar il-monopolju statali. E, sentenza mill-ECJ tikkonsidra il-deċiżjonijiet ta' stati membri li iżommu il sitwazzjoni kurrenti biex jikkontrollaw dan il-fenomenu tal-lob tal-azzart u anka biex eh, jiġildu kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa skont sentenza tal-qorti hemm dan il-dritt tal-istati membri li anka jirristrinġu il-numru ta' licenzi u li jisu pero fl-istess waqt it-trasparenza u innu ta' diskriminazzjoni. Anka fil-rigward eh, ta' dan il-forniment eh, ta' dan il-servizz illi eh, jista jiġi il-reklamat nafu il-kol illi il-lop online u realtà illi uh, mux bil-forsi rridu nirreklamawa biex uh, nipromovu suq intern. Um, pero ma laqas ma nistaw eh, ma nammettux illi hemm din anka il-problema. L-affarijiet fis-suq imbidlu eh, hemm eh, ukoll eh, eh perikli Eh, u rridu għalek naraw illi hemm il-ħarsin u s-sigurta għal-konsumatur. Grazzi ħafna. Grazzi fl-ħanet għanna s sur xwab. Grazzi tassew. Jena nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Shadows U biex nireferi għal dak li għal-Sur Fox fil-bidu naħseb li għandu raġun. Il-lob tal-azzar fl-Unjoni Ewropea hija realtà, hija realtà transkonfinali. U ma jgħin xejjek aħna sempliċement ninjoraw dan il-fatt. Is-Sur Fox għandu raġun ukoll meta jgħid illi s-sussidjarjetà għall-istati membri ma tistax weħda tkun il-ġejjieni imma dan mhuwiex dwar il-liberalizzazzjoni. il liberalizzazzjoni Jiena jkolli ngħid illi dan għandux jaqsam ma' aktar kontrolli. Palma qal kemm il-darba ir-rapporter aħna għandna su illi mhuwiex regolamentat. Jiena m'inhiex xedow, shadow għalhekk jiena ser nagħmel mistoqsija li rapporter. Aħna qed nagħmlu ġid li nfusna jekk ikonna standards minimi fis-suq intern meta diġà għandna 27 reġim differenti nafu x'ġara fuq sma oħra dan l-approċċ jispiċċa li jkollok 28 reġim apparti 27 li diġa' jeżistu fl-aħħar net ma jinbidel xejn, kollox jibqa' kif ikun. L-providers iridu nagħtuhom l-alternativa illi jazlu huma u nqisu l-tradizzjonijiet nazzjonali kif jagħmlu bħalissa jew inkella għandu ikun hemm Ewropew legali Ewropew illi limbat dan ikun ibbażat fuq uh, livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u dan ser u ukoll eh, l-interessi xirqa tal-organizzaturi tal-avvenimenti sportivi u koll aħna rridu nizguraw illi jekk ikun hemm tul mill-imħatri fl-istati membri dawn jarġaw jirritornaw permezz tal-sistema tal-liċenzjar. Ma nafx is-Sur Fox taħdem il-kundizzjonijiet eh, inti tkunx lest li taċċetta għafas Ewropew. Dan jista' jkun parti minn pat minn ftehim li nistgħu noħolqu. Għaliex jekk le l-proposta ta' Sur Kreuzman hija l-unika mod kif nistgħu insibu soluzzjoni. Iżda jekk din il-proposta hiex waħda dejjema u ser ikonna standards minimi plus 27 sistemi oħra, jiena dwar dan inkun legrati jekk kont tista' tgħid kelmtejn. Għandi xi ftit ta' dubji dwar kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. Iżda kollegi, jekk eh, jina nispera illi namlu progress dwar din il-kwistjoni u nittama li fil-xur li ġejjin aħna insibu ftajim. Issa, għanna kellem uħra tixtieq titkellem un bat is-sur Kreuzman ikun jista' jwieġeb pal mistoqsijiet tiegħek. U forsi fadlin nafti tal-ħin disponibbli u jekk xi ħadd jixtieq jintervjeni jista' jagħmel hekk. U għalhekk is signora Brompton biex tagħtina l-opinjoni tagħha dwar l-emendi u forsi tattina xifti ta' tarif dwar dak illi qed taħseb illi tista' tagħmel il-Kummissjoni għaliex hija għadet attenta fil-Green Paper tagħha biex ma żomma ħadd. Forsi tista' tikxinna xi sigriti dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi, grazzi President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja li Sur Kreuzmann tar-rapport, eh, l bosta rapport komplet tiegħu l-ambizzjoni tiegħu nistaw naraw il-kwistjonijiet li tqajmu fil-Green Paper u wkoll fir-rapport u qed jissuġġerixxi li nipproponu soluzzjoni għal ġejjieni fuq livell Ewropew. Aħna interessati fil-fatt li hemm ħafna emendi għal rapport juri li hemm ħafna interess minn tal-membri ta' dan il-kumitat f'dan il-qasam. il komital fdan il qasam u li jintom kol taqblu dwar il-valur mizjut illi azzjoni fuq livell Ewropew tista ta' bil l-lan komuni illi għanna l-kol, iġifiri illi nġildu kontra l-offerti illegali. U li konna zvilup ta' qafas ta' kwalità fl-Unjoni Ewropea dwar il-gambling fuq l-internet, il-lob l azzart fuq l-internet. Hemm ħafna modi u manjeri kif nistgħu nagħmlu dan diskussjoni dan u rritu biċċar suġġetti differenti li eh, jista' jkun kooperazzjoni fost l-istati membri, per eżempju, la direttiva sħiħa illi tkopri il-kwistjonijiet kollha f'dan ir-rigward. Għalhekk għall-Kummissjoni huwa importanti ħafna illi naraw ser ikun ir-riżultat aħħari ta' dan ir-rapport għaliex dan ser jistabilixxi id-direzzjoni illi aħna ser nieħdu wara Green Paper. Inti staqsejtni jekk għandix informazzjoni x'natikom se niddisappuntak għaliex għadna fil-fażi ta' konsultazzjoni u għalhekk ma kienx hemm konklużjoni minn tal-Kommissjoni għalissa għadna kemm nispiċċaw il-fażi ta' konsultazzjoni għandna 250 il-respons li aħna rċevejna forsi ma jidrux li huma ħafna dawn. Iżda dawn jinkludu l-akbar atturi li wieġbu u kol għanna l-intermedji kolla għanna il-fornituri ta' servizz tal-internet, per eżempju, il-fornituri ta' servizzi tal-medja, u mal-koll wieġbu fir-rigward tal-ġlieda kontra l-vizzi, il-protezzjoni tal-gruppi vulnerabli, għanna opinjonijiet tassew interessanti. U għalek irridu natu ftit tal-ħin li nanfusna biex naraw bir-reqqa dawn dan il-respons li rċevejna u nħejju rapport illi flimkien ma rapportakom sejjer istabilixi direzzjoni li għanna nieħdu fil-ġejjeni Għalek l-lum nibza illi ma nistax natikom aktar tarif. Nittama illi eh, għal-vot fl-imkon kun aktar informata u eh, fil-plenarja zgur nkun nista' ngħid eh, il-Kummissjoni tkun tista' tgħid aktar dwar dan is-suġġett. Grazzi tas-sew, Sinjor Plumpter. Aħna ma tajniex qalbna bil-tweġiba tiegħek għaliex inti għamilt iktar pressjoni fuq is-Sur Kreuzman biex joħroġ b'soluzzjonijiet aħjar. Jekk il-Parlament dan il-każ joħroġ b'soluzzjoni ta' kunsens, il-Kummissjoni forsi tista' tissimpatizza miegħu. Ovvjament, huma għandhom id-dritt tal-inizjattiva kollu jiena dan mhux ser imissu. Għalhekk, Sur Kreuzman, ċtejdinna, wara dak kollu li smajt, sissa, fadlinna ħin xaħat, jekkaw xaħat jishtiq intervjeni, jista jintervjeni. Ek joġbok sur Kreuzman. Grazzi sur President. Il-mira tiegħi hija il nikseb maġġoranza kbira wara li ċenzjar is-Sinjura Xaldemoza u l-kooperazzjoni tagħha tfisser illi ma jkonniex sussidjarjetà attiva ma kollox jibqa kif inhu. Kommissjoni illi ċaqla xiftit dan ser jiġri għabbażi ta' dan biss. Aħna jista' jkun illi nispiċaw minna li licenzjar u dan huwa fattur deċiżiv għalija licenzjar huwa għan nishtiq ngħid il-kollegi illi sussidjarjetà attiva hija xi ħaġa illi aħna ilna ffiċċuha ma nistgħux ninjaraw sussidjarjetà. Ma nistgħux ngħidu li ser ikonna qafas kif qal il-kollega Fox u nħallu dan il-qafas biss għaliex l-istati membri kollhom jieħdu deċiżjoni aħarija. dwar dak li qal is-sur Xwab jiena ma kontx qed nitkellem dwar standards minimi. Imma qed li sejrin nistabilixxu standards Ewropej, niġildu l-frodi, niġildu il-vizzi, Imbagħad l-istati membri ovvjament ikunu jistgħu jużaw is-sussidjarjetà tagħhom biex iżidu ma' dan. Imbagħad is-Sinjura għal dan mużon tkun tista' tiddeċiedi jekk tridx tħallih bħala monopolju jew le imma jridu noffru l-liċenzji. ġewwa Schleswig Hofstein huma rridu illi l-lotteriji u l-lok marbut ma' lotteriji jibqa' fidejn l-istat u l-bqija jista' jiġi regolamentat hekk jgħidu. Hawnhekk hawn vantaġġ għal lotteriji fuq l-internet. L-użu fuq l-internet huwa projbit fil-gazinos bħalissa. Għalhekk kollox idur mal-licenzi u għanna bżon ta' approċ ambizjuż hawnhekk. Is-Sinjura Xellemoza jekk nħallu l-affarietek il-Kommissjoni miser tagħmel xejn ħallit l-alternattivi miftuħin fil-Green Paper u aħna smajna spiegazzjoni dwar kif ser imorru eh, fejn ser imorru l-affarijiet li il-Parlament ma jasalx għal ftejjin. Ma jiġri xejn, kollox jibqa' kif inhu. U għalhekk meta tagħmel xi ħaġa meta tiċċaqlaq il-kummissjoni nittama li dan ikun frabta mal liċenzjar Aħna rridu xi ħaġa ambizjuża iżda l-ewwel qabel kollox iridu mudell ta' liċenzji. Standards minimi sur xwab hija xi ħaġa rridu nindirizzawha u kif qal is-sur Borg aħna nistgħu nirregolamentaw jekk stat membru jgħid illi l-qafas illi huwa fassal huwa għal għalihom biex joħolqu liċenzji tajjeb wisq. Huwa tajjeb ukoll jekk huma jsaħħu l-affarijiet permezz ta' sussidjarjetà. Hekk trid tinfisser meta tkellimt dwar l-standards minimi. Kont qed nirreferi għal pjattaforma li fuq rridu nibnu, m'għandix problemi b'dan. Jina qed ngħid m'għandniex problemi Iżda s-sussidjarjetà tista' ma tippermettix li jsiru ċertu affarijiet. Fir-rapporti jiena għed illi Inut li nqogħdu nħabtu rasna mal-ħajt. Jekk il-Maltin iridu jippermettu xi ħaġa u din hija meħtieġa fuq livell Ewropew, din mhux sejjer jaħdem. Il-Qorti tal-Ġustizzja tgħid illi l-Istati Membri jridu jieħdu l-aħħar deċiżjoni Irdu nkunu ġusti, kulħadd għandu jkollu ċans illi jitlob il-liċenzji b'mod trasparenti. Permess ta' proċedura trasparenti. U għafidejn il-Ġermaniżi jekk huma jridu jażlu seba' minn 200 applikazzjoni. Nixtieq ngħid li ċertu affarijiet jistaw ma jreġġux fil-qorti tal-ġustizja jekk eh, Schleswig Hofstein rridu li kolom ftajim nazjonali xi tip ta' ftajim nazzjonali u jinkludu l-lob tal-azzart, il-gaming, hemmhekk jista' jkun illi l-affarijiet ma jaħdmux. Ma jagħmilx sens illi naqblu dwar dan fuq dan il-livell il-kollegi kollha jridu sussidjarjetà attiva Jekk irridu il l-Kummissjoni toħloq direttiva għabbażi ta' dan, il-koll inkunu kontenti għaliex inkunu ksibna xi ħaġa fl-Ewropa. Grazzi ta' sew. Is-Sinjura e, Xaldemoza, bil-permess tiegħek nistiednek biex twieġeb għal għal dak li għadu kemm intqal. Kristak jogħġbok. Se nipprova bl-Ingliż din id-darba biex niżgura ruħi illi inti ta' bilħaq qed tifhimni Senatijelek bl-marfa, jina mux qed niddefendi il-monopolji tal-istat, il-grupp tiegħi mux qed jiddefendi il-monopolji tal-istat, jina qed niddefendi id-dritt tal-istati membri illi ifissru issu suq tal-lob tal-azzar tagħhom Jek il ġermana trid monopolju għalija tajjeb. Il-modell tal-Danimarka u modell tal licenzi u dan din hija xi ħaġa tajba iżda jiena mhux ser nistaqsi l-istati membri kollha fl-Ewropa biex adottaw il-modell Daniż Għalhekk dak li qed nipprova ngħid huwa illi jiena ma tagħmilx differenza l-sussidjarjetà attiva tiegħek iżda irridu niżguraw li nagħtuha lkoll l-istess tifsira. Is-sussidjarjetà hija importanti għalija attiva iva jekk aħna se nippruvaw nagħmlu ħaġa fuq livell Ewropew, jiena naqbel miegħek dwar dan. Iżda x'tip ta' azzjoni irridu nieħdu? s sura bad qal illi ma kienx żgur illi wasal iż-żmien għal direttiva. Jiena naqbel miegħu. Iżda, dak li rridu nagħmlu fuq livell Ewropew huwa illi żgur nagħmlu xi ħaġa biex insaħħu il-ħarsien tal-konsumatur. Iżda, kif se nagħmluha din il-ħaġa? Jiena naħseb illi nistgħu nibdew insibu mod biex nizguraw li l-istati membri kooperaw aħjar noħol u bħal qafas. Jiena mhux qed nitlob direttiva immedjatament tista' tasal fi żmien ħames snin, għaxar snin. Imma jiena bħala prinċipju m'iniex kontra direttiva, imma ma naħsibx illi għanna bżonna issa, mux laħjar ħin biex ikonna din id-direttiva, takkużanix għalix U tgħidlix li jiena ma rrid nagħmel xejn fuq livell Ewropew għaliex din mhix il-pożizzjoni tiegħi li narrid li nagħmlu xi ħaġa, imma rrid li nagħmlu l-aħjar ħaġa fl-aħjar ħin. U ma naħsibx li l-aħjar ħaġa hija direttiva. Biex kun onesta ma'kom kollegi il-koll nafu illi din ser tkun diffiċli fil-Kunsill ħafna stati membri mumiex lesti illi kollom direttiva bħalissa u għalek ejjew neħdu l-affarijiet pass wara pass, unbat forsi fi snin li ġejjin jina nkun qed niddefendi direttiva, iwa, imma takkużawnix illi marriċ nkun Ewropew marrit nagħmel xej bħalissa. Għaliex rabjani xifti dan il-fatt, għaliex jina minix niddefendi il-monopolji tal-Istat. Minix ngħid illi ma nagħmlu xejn fuq livell Ewropew. Staqt niċċaralek dan il-punt. Jekk qed tifhem il-pożizzjoni tiegħi palissa nispera li qed tifhemha biex bekk nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni tajba. Sentenza waħda jgħid il X'in il-problema? Il-problema hija din. Meta inti ma tagħmel xejn, ma jiġri xejn. Jekk ma jkunniex direttiva fuq livell Ewropew, mela allura neħtieġu il-Kunsill qed taraw li hawn differenzi kbar u mbagħad anke fil-Kunsill ser ikun hemm kompromess jiena qed illi għandna bżonn ta' qafas fejn l-Istati membri jkunu jistgħu jżidu xi ħaġa miegħu din għandha tkun is-soluzzjoni għal direttiva. Nagħmlu xi ħaġa li tista' tiġi aċċettata għaliex jekk le mhux se niksbu maġġoranza fil-Kunsill. Għalija jidher biċ-ċar illi riżultat ta' direttiva huwa wieħed miftuħ għaliex neħtieġu lill-Kunsill. Għalek, jina qed illi għalija huwa għacħar illi neħtieġu il-Kunsill u mbagħad naraw x'ikun ir-riżultat ta' direttiva u minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà huma jkunu jistgħu jizidu l-affarijiet kollha marbuta mal-kulturi differenti fost l-oħrajn. Din hija l-idea tiegħi u rridu niddiskutuha. Irridu naħdmu xi ftit aktar id feet Iżda, l-affarijiet huma ċari dan irid jiġi aċċettat mill-Kunsill l-Onorevoli Majer, il-komment tiegħi huwa li rrid ikolna dawn id-dibattiti bl-Ingliż aktar spiss għaliex hija ħaġa sabiħa li naraw dan id-dibattiti mqanqla. Is-Sur Majer xti intervjeni. Nittama illi inti ser tatina xi ftit ta' tarif biex jiena niksbu kompromess. Grazzi, President. Jiena wkoll fassal xi emendi. Ir-rapporter u id-dibna illi jina ma naqbilx miegħu. U hemm raġunijiet differenti għaliex l-affarijiet jinsabu hekk. Jien ovvjament irid nirrefletti dwar il-femit tiegħi wara dak li għadu kemm intqal. Iżda, nixtieq ngħid illi għandna 27 stat membru b'27 tradizzjonijiet eh, dwar il-lob tal-azzart u dwar kif jaħdmu l-affarijiet hawnhekk. U dan affarijiet ma nistawx nitfawhom taħt it-tapit. Jekk ndaħlu direttiva bl-standards kollha tagħha dwar licenzjar per eżempju naraw illi tibda ċertu xejra u l-istati membri li, li skużawni jkun hemm ċertu ċaqli u għalhekk l-affarijiet jinbidlu. U konna sistema ta' l-lob tal-azzart Ewropew u sistema tal-licenzjar Ewropew. Direttiva għanda effett vinkolanti u kolt għajem ċertu rekwiziti, dan huwa tħassib tiegħi, dawn huma l-punti illi kelli xinejt. Nishtiq nikkummenta qabel ma ngħaddi l-mikrofonu li sur Kreuzman xi tkellem dwar it-timetable. Il-punti li kienu qed iqajmu sul Fox u l-oħrajn huwa li l-iżvilupp tal-lob tal-azzar fuq l-internet u l-fatt li ħafna konsumaturi irrid ikollhom sem fih biddel ix-xejra tal-lob tal-azzar fl-Unjoni Ewropea dan huwa punt tluq li rridu lkoll naċċettawh. Umbagħad il-mistoqsija dwar x'għandna nagħmlu dwar dan. Naħseb li xalda moza hija realistika hawnhekk qalet illi l-istati membri għadhom mhux lesti għalissa għal soluzzjoni fundamentalment integrata. Jiena inħoss illi hemm qed jistenna li aħna nitrattaw il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur. Ma rridux niprojbixxu l-ċittadini mill-lob tal-azzart. Huwa possibbli li dan isir kif qal is-Sur Kreuzman u għalhekk għandna bżonn ta' ċertu sens ta' realizmu minn pajjiżi li projbixxu l-lob tal-azzart dawn irdu jifmu l-affarijiet imbidlu u nittamaw li nkunu nistgħu podġum f'din id-direzzjoni u li jihdu din id-direzzjoni pragmatika. Iċ-ċittadini joġġezzjonaw dawn il-kondizjonijiet mhux realistiċi li aħna qegħdin nimponu fuqhom. U dan jikkomprometti kull sistema ġudizzjarja. Iddu nkunu konxi minn dan. xi każijiet palissa naraw, naraw li ċittadini kunu jistaw jihdu sem fil-lob tal-azzar ċertu pajizi oħra, iżda eh, fċertu pajizi huwa legali illi huma jirbħu il-premji. U dimmi xaġa ħaġa aċċettabbli, irridu naraw il-punti vista ta' ċittadin ukoll biex l-affarijiet jimxu l-qoddim. Jina żgur illi hekk nistgħu nagħmlu Is-Sur Kreuzman, il-timetable. Għandkom dati kolla. Jina mandiċ hawnhekk din l-iskeda. Hekk jogħġbok tista' tejda inti. Palissa ma nistax nippjanaw biex nivvutaw fit-19 ta' Settembru. Għalek dan huwa l-limitu ta' ħin li għandek biex tiżviluppa l-kompromessi. Nisabu qrib revolution għal Demoza, l-unika differenza illi għanna u dwar id-direttiva. Mbagħad irridu niddeċiedu dwar dan il-punt. Għaliex hekk le ma nisbux maġġoranza. Dan huwa rapportana u għalhekk fil-gwar ta' pressjoni tal-ħin, aħna mannix din it-tip ta' pressjoni sa' ċertu punt. U Għalek jekk għandek bżon ta' aktar ħin biex tikseb riżultat aħjar, jiena mhux ser noġġezzjona forsi inti tħoss illi jekk iżommu ma' 17 ta' settembru nkunu nistaw nikkonċentraw xiftit l-affarijiet u dan kun nistaw nlu fil-komitat u mux fil-plenarja. Mandiġ problemi dwar dan. Imma Aħjar ikonna timetable għalli xek l-essunjar l tkun ser eh, t-diskutija fil-grupp taħħa, iddu forsi intawlu xiftit l-affarijiet u namlu affarijiet aktar tard. Mish problema għalija, jew niprofaw naraw jekk hemm bżonn illi intawlu l-affarijiet. Biex nala pala president jina nishtiq ngħid illi nishtiq nevita li konna situazzjoni fejn wara vot fil-komitat aħna jkonna pozizjoni e, illi jkonna emendi kbar, e, numru kbar ta' emendi illi għaddu fil-plenarji għaliex dan juri xogħol fqir minna tal-komitat. Nazgur li taqblu miej meta nara rapporti minn komitati oħra li kollhom mijiet ta' emendi fil-plenarja u li fl-opinjoni tiegħi irridu jarġgħu jirritornaw għand il-kumitat l-ewwel qabel kollox. Intom l-esperti hawnhekk. Hawnhekk għandna l-arfin u l-impenn kollu u nixtieq nara li insolvu il-kwistjoni hawnhekk fil-kumitat u mhux eh, nsiburu naf f'sitwazzjoni fejn ikollna xogħol imħejja ħażin u jkollna riżultat mhux sodisfaċenti fil planarja U għalhekk naħseb li taqblu mi li rridu nżommu l-kwalità u l-impenn naħdmu flimkien biex niksbu riżultat tajjeb. Ser nħallikom tiddiskutu ma' shadows u jekk ikolkom skeda ta' ħin differenti jiena din irrit nippreżenta l-konferenza tal-presidenti u nitlob għal slot oħra fil planarja jien m'għandix problemi dwar dan. Signora Banzer, u kol tishti illi tkun f-pozizjoni fejn ikunem vot ċar u tont fil-plenarja u pakket ta' kompromess tajjeb. Iva jena naħseb illi ħafna mill-emendi jena jimtibiħatu s-sebajn Għedin emmek biex jamlu l-opinjoni iktar konkret, iktar tajba. Il-problema jek għabat id-dun id-deċidu. Jekk Ux, ehm, ħanem xumma dak għatajt il-kommissjoni jew le, għedin bat il-bqija għem affarijiet zaħr. Fil-grupp, tista' tara fil-gruppi hemm opinjonijiet differenti, approċċi differenti u jiddependi mill-pajjiżi u l-Istati membri. Irridu naraw kif nistgħu insolvu għad il-ħaġa fil-laqat ma' shadows u mhux possibbli. Li nagħmlu dan allura mbagħad naraw. Thank you all very much indeed for what I think is Grazzi ħafna kienet diskussjoni interessanti ħafna nittama li jista' jkollna diskussjoni tizet ta' dan it-tip għax hekk suppost jinvolvi x-xogħol tagħna. Ħanaddi issa l-aħħar biċċa xogħol tal-lum. Riforma ta' regoli tal-Unjoni Ewropea. Opinjoni, abbas opinjoni minn Antonio Fernando Correa da Campos li huwa opinjoni mill kumitat ikon dwar ir-riforma tar-regola ta' unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-istat ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. sena ngħaddi rapporter dal-waqt imbagħad ix-shadows għandna s Schwab għall Pepe. Ma nafx min qiegħed ikun ix-shadow għall Aldes u Krautzman għal ħodor għaw xatt minn ħodor. Mxonek taħt il-rappresentant taħħadur Dejon, Iva, grazzi jena għalli sijar. Signora, Savini, Sir Savini Mxab. Nilqaw kollu kommissjoni maħna unek s Signora Pazzolini maħna, Signora Gi Kopen. Għatkun għattu jieġab fissam il-kommissjoni tajab Minn Digi Competition. tajab. Sur, korja de kampax fidejk. President, eżis kollegi, grazzi. Grazzi ħafna l ewwel net. importanti nfakkarkom il-kuntest illi fihom hemm dan il-servizz ta' interess ekonomiku ġenerali. Dawn is-servizzi ħarġu minnu qasir ta' kondizjonijiet u strumenti illi minħabba fek l-istati membru ehm, permessa ħom li jirrispondu għal neċessitajiet ehm, ta' interess ġenerali. Uħut minnhom ta' natura ekonomika u ta' natura soċjali. U ovvjament ċertu duplika bejn it-tnejn. Hemm ukoll beni pubbliċi li huma ta' li ma tistax inti ma mill-prodotti ekonomiċi. Dawn il-prodotti irrid ikollhom evalvazzjoni pubblika u nibbazaw ruħna dejjem hawnhekk fuq prinċipji ta' ugwaljanza. Minkejja dawn l-istrumenti ġuridiċi, minkejja li dawn ħadmu pjuttost sajjef sissa, bis-saħħa tas-sentenza deċiżjoni Altmark xorta jeżistu ambigwitajiet fis-servizzi soċjali. Hemm il-bżonn li niċċaraw legalment u ikolna strumenti aktar ċari u koll. Bilan li konna prestazzjoni aktar effiċenti ta' servizzi ta' interess ġenerali. Dan huwa neċessarju illi jisir b'mod proporzjonat għas servizzi differenti u bekk inneħħu distortuzzjonijiet tal-kompetizzjoni u d-difenzi bej l-Istati membri. F'dan il-kuntest għalhekk Qed nipproponi numru ta' suġġerimenti sabiex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tkompli tavvanza fil xogħol leġislattiv hekk kif għandna f'artiklu 14 ta' trattat u protokoll 26 u artikli 106 ta' trattat dejjem inżommu f'moħħna u koll dak li ġi deċis kont sentenza għal-zmark il appuntat luq tajjeb ħafna. Il-kriterji ta' riżultati ta' dawn is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jridu konsiderazzjoni s-swieq mingħajr ma jinsew il-kwistjonijiet ta' servizzi soċjali protezzjoni ta' konsumatur għalhekk għandna bżonn ta' definizzjoni aħjar ta' dawn is-servizzi u nidistinguhom mis-servizzi ta' interess ġenerali li mumiex li mhumiex però ta' natura ekonomika. Bekk nkunu għadin nervitaw il-rekorsi u problemi li jistaw jinqalaw l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod jista' jkun hemm. Inżommu f'maħna wkoll kontratti pubbliċi żgħar ta' natura lokali illi jistaw jgħaddu minn proċessi simplifikati u trasparenti sabiex iħeġġu il-parteċipazzjoni dejjem tal-SMEs. Nittama Issa illi konna kontribuzzjoni tal-kollegi illi kellhom li għandhom ċans 12 ta' settembru sabiex resqunna l-emendi tagħhom. Il-kalendarju għanzi siwa 19 ta' settembru. Grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom illi ħatibatu fil-futur. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Sur Schwab. Grazzi President. Bħala Shadow Rapporter issa l-grupp tiegħi. Ħankun qiegħed nirringrazzja rapporter biċċa xogħol tajba. M'għandix dubju. mid-diskussjonijiet tagħna dwar servizzi ta' interess ġenerali Kif rajna il-proposta ta' Kommissjoni għandha numru ta' aspetti pożittivi, per eżempju s sertifikazzjoni ta' threshold ta' regola de minimis fuq livell lokali. Hemm ukoll regoli u l-eċċezzjonijiet għal ċertu servizzi kif ukoll il-devalwazzjoni ta' valuri tal-livelli minimi u d-differenza bejn servizzi ekonomiċi u dak mumiex. Naħseb li b'dan kollu u f'xogħol mal-Kommissjoni konna riżultati tajbin għal dawn is-servizzi ta' interess ġenerali fuq l-għal is-sur Karriera da' kampax nix l punti li fuqhom qed iressaq numru ta' mendi. Inti qed titlob li jkun hemm inizjattiva leġislattiva fuq artiklu 14 kif ukoll artikli 106 u 107. Il-grupp tiegħi ma jqisx li artiklu ma jaġbux dil-idea fuq artiklu 14 mhux raġunijiet domatiċi ma din hija biss reviżjoni għar-regoli tajn statali xejn iżjed. Dinna kien ħaġa li saħaq fuqa il-Kummissarju Almunja. Simplifikazzjoni però tista' tiġi konsidrata l ċertu setturi, però jdoħdu konsiderazzjoni dejjem il-prinċipju ta' sussidjarjetà li għadu kif issemma issa f'dan il-Kumitat dan ifisser li l-Istati membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiddeċidu huma. X'jista' jiġi mitqies ta' natura legali u xle. Imbagħad inti semmejt id-differenza bejn servizzi ta' interess ekonomiku daw dawk li mhumiex ta' interess ekonomiku. Din hija distinzjoni illi tkun tajba kieku, però Li dependi mill-istati membri tkellim dwar is-servizzi tas-saħħa dal-għodu. servizzi tas saħħa fil belġju jistgħu jiġu definiti b'mod differenti minn servizzi tas saħħa fil-Ġermanja. Fuq punt sitta li tratta aspetti differenti ta' xiri pubbliku Irridu nħarsu lejn servizz ta' interess ekonomiku ġenerali u il duplika li jista' jkollhom ma' xiri pubbliku. Hawnhekk qed nitkellmu biss għal Nice, fit threshold ta' regoli di minimis. Pero naħseb eżis kollegi rapportu li ħajna xinna niksbu riżultat tajjeb hawnhekk hemm kollim il kustjoni dwar taħt liema kundizzjonijiet it-tetet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-2003 u l-każ Outmans teskludi il-kontrol ta' kummissjoni. Naħseb li l-erba' kundizzjonijiet imsemmija mill-Qorti tal-Ġustizzja jfissru illi servizzu huwa servizz ta' interess ekonomiku ġenerali. Allura ma saċ tingħata statali u b'dak il-mod li l-kondizzjoni tkunu eh, rispettati. Però mhux fidej l-istati membri biex jaraw jekk ikunux rispettati daw il-kondizzjonijiet imma sta l-Kummissjoni. Naħseb li għalhekk jista' jkollna diskussjoni interessanti u Nkunu kontenti kieku Sur Korea de Campus punt la diskussjoni fuq artiklu 14 naħwa. Sur Kreisman. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja Sur Korea de Campus għal la abbozz opinjoni tiegħu. U għalli li jilqa l-approċ ta' kummissjoni minħabba kriżi ekonomika u kanna wkoll diskussjoni dwar il-stat finanzi tal-istati. Nittamaw li dana jipermettilna nirkupraw. U importanti li l-offerta ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali tindirizza il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni. Għaddew 8 snin mill-sentenza ta' Altmark u hemm xi punti illi għadhom ma ġewx indirizzati. Mhuwiex ċar għall awtoritajiet lokali u reġjonali x'inhu servizz ta' interess ekonomiku ġenerali jew le jew jekk hux relevanti għas-suq waħdin jew le jew xi tfisser din il-ħaġa. Għalhekk hemm bżonn li jkollna daqsxejn iktar ċarezza dwar din il-ħaġa regoli eżistenti għandhom ikunu komunikati aħjar u l-qafas legali wkoll li jerġa' jiġi maħsub. L-approċċ ta' Kommissjoni però jidher li huwa wieħed tajjeb. Għanna bżon ta' kompetizzjoni ġusta bejn l-atturi ekonomiċi Ewropej differenti u l-funzjonament ukoll tas-suq waħdini. Dan għandu japplika wkoll għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, pero dan irid ikun ukoll aċċettabbli għall-operaturi. u ma jfixkilx il-kummerċ bejn l-istati membri. Għana jek jekk nilqaw il fat li l-Kummissjoni taċċerta illi il pisa amministrattiv għall awtoritajiet legali ikun aċċettabbli. Da mandux però jdajja fir-regoli ta' kompetizzjoni għandu jkun hemm simplifikazzjoni għal dawk l-interessi żgħar u għandhom jittieħdu konsiderazzjoni l-ispejjeż mhux biss l-introjtu. Importanti illi ikon evalwazzjoni tal-cost efficiency. Irridu dejjem nużaw il-fondi pubbliċi bl-aħjar mod dini ħaġa li għandha skur riflessa fl-opinjoni, aħna ħankun jiena ħankun qed irressa emenda fuq dan. Grazzi ħafna però tax-xogħol tajjeb li għamilt sissa sur Korea de Campus. Is-sur Kion. Grazzi President. Ikolli nirringrazzja r-rapporter għal din l-opinjoni u nekk għaliex naħsibx li hemm bżonn għas fl-opinjoni tiegħi għal-emendi. Għandi daqsxejn dubju zaħdwar dwar l-inizjattiva leġislattiva, però nifhem it-ħassib barajja ġifiri paragrafu 2 fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb. Tieni punta ta' simplifikazzjoni, kommissjoni l-na proposti importanti hawnhekk u dejat dwar l-approċċ de minimis. Illi naħseb ħaġa tajba, l-unika għadħasib li għandi fuq il-komunikazzjoni ta' komissjoni hija il-fatt li lejn l-aħħar il komissjoni qiegħda jisa tfittex xi approċċ ġdid. U tibda hawnhekk tikkontrolla l-effiċenza tal-istati membri din hija ħaġa ġdida nista' nifhem ir-regoli ta' kompetizzjoni imma li wieħed joqgħod jiċċekkja jekk stat membru xed ikun effiċenti biżejjed jew le. Ħaġa ġdida nista' nara ċertu rabta hawnhekk mal-governanza ekonomika, però ma sibx għandna nkunu favur din ħaġa rapporter jagħmilha ċara illi l-enfasi għandu jkun fuq il-kompetizzjoni. Għalek, rapporter, inti għandek l-appoċ sħiħ għaj fuq dil-opinjoni kifini. Grazzi. U forsi nistanajt skantejn jien bħala shadow għal grupp tijaj. Grazzi Antonio tal-li ftaħtina diskussjoni. Avolja, naħseb li hemm xi joqsma fejn fl-opinjoni tiegħi mhux effukati bizzejet fuq il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ma jintilef fuq smoħra ta' politika madwar dan is-servizzi ta' interess ġenerali. Naħseb li l-Kummissjoni għamlet ċara. Illi il fornament ta' servizzi pubbliċi minn organizzazzjoni tal-istat xi monopolju jew organizzazzjoni qed timxi fuq l gwida ċara din hija tal-istati membri u għalhekk naħseb li l-idea li jkollna definizzjonijiet ċarja mhuwiex adattata għaliex ċertu stati membri ħa jagħmlu għazli differenti. Pereżempju f'pajjiżi l-ilma jiġi provdut mis-servizz privat imma taħt linji gwida stretti fejn huma regolati ħafna l-investimenti per eżempju li jagħmlu dawn l-operaturi u din hija għażla. Hemm pajjiżi oħra fejn l-ilma jingħata minn monopoli statali pereżempju statali pereżempju dik hija l-għażla tagħhom. Imbagħad fuq dak laqal is-Sur fuq il-kwistjoni li fuq hija fokata kummissjoni. Il-kwalità u l-effiċenza din kif nifhimha jiena torbot ma l operazzjoni tas servizz privati li jista' jkun qed qed tipprovdi servizzi taħt linja gwida ta' regolatori statali. Bħalma semmejt pereżempju l-ilma jew servizzi oħra. Għalhekk x'livell ta' appoġġ pubbliku għandu jeħtieġ sabiex dik is-servizz jiġi applikat mod effettiv. Jekk dan ma jistax jingħata taħt kriterji li għamlu profitt. Nasab li l-approċċ li ħadda il-Kommissjoni hawnhekk li jgħidu li aħna diġà inizjattiva leġislattiva. Dina ġit intlaqat eh, b'approvazzjoni, però hemm ċertu qasma f'dinja li qiegħda tevolvi fejn hemm bżonn isiru l-bidliet. U dan speċjalment fil-kriterji ekonomiċi mis-servizz mis-settur privat dan huwa żvilupp il qegħdin naraw jiżvolġi. Ħaġa li forsi jdu nħarsu leha u ninvolvu hekk il-kollega Heidi Ruler u oħrajn, il-duplikar li għaw bejn kwistjonijiet ta' xiru pubbliku fejn rajna wkoll każijiet ta' konsolidazzjoni ma' dawk l-awtoritajiet li jipprovdu servizzi u dawk illi ġew meqjusa bħala jaqgħu taħt ir-regoli ta' xi Repubbliku ma' raġunijiet kompetittivi u għalhekk nista' dan kollu jirrifletti fuq dak li għandu għandna nagħmlu hawnhekk ukoll. Jiena naqbel ma' sur xwab hawnhekk għandna nifukaw mod speċifiku fuq dak li qed tagħmel il-Kommissjoni u mhux nestendu għal-oqsma oħrajn pa' definizzjonijiet, etc. Naf li hemm ħafna nies li xtaqu jagħmlu dan u ilhom jixtiequ jagħmlu dan imma fl-opinjoni tiegħi dan mhuwiex loku f'din l-opinjoni. Uh, and then I'll invite the Commission to contribute. Mrs. Banyu, Mrs. Koratsabilt and Mrs. Vaila. Uh, Anna, tlet kellima oħra nfakkarkom li rridu l-istess s-sitta u nofs. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja lill-Antonio. Ah, l-introduzzjoni tana l-approċċ fuq l-approċċ tal-abbost opinjoni tiegħu ċertament mhux faċli illi tagħmel biċċa xogħol daqshekk tajba fuq suġġett daqshekk komplikat. Pero ħadd ma ħadha kbira din, ħadd ma sorpris naqbel perfettament ma dak li ntqal paragrafu tnejn u naħseb li fuq dan is-suġġett nistgħu niddiskutu bejnietna sur xfaba li qafas ta' kwalità għal servizzi ta' interess ekonomiku hija jiex li kulħadd jaqbel dwarha. Però jista' wkoll konna għafas ta' kwalità li huwa komuni u li nistgħu niddefinixxu kriterji u oġġettivi li aħna nixtiequ il impoġġu f'dawn is-servizzi li huma ta' natura fondamentali għas-suq waħdini. U li waslu għal ċertezza legali. Dan li jagħmilha diffiċli. Minkejja kollox, ġifieri dan hija taħt l-istati membri u l-prinċipji ta' sussidjarjetà jinżammu. Issa ngħaddi għal kummissjoni dak li qed jiġi propost din l-abbosta opinjoni. Juri l-approċ ijat jinfetaħ jitwessa. Paragrafu 3 Antonio naħseb hawnhekk ħarissa emenda żgħira naqbel ma li qed inti ma naħseb li l-effiċenza tas-suq m'għandniex ninsewa u ma nisix ninsew il-drittijiet soċjali naħseb il-konsumaturi u l-ħaddiema huma eh, għandhom interess fl-effiċenza u tħaddim tajjeb tas-suq intern. Il-motivazzjoni tal-ħaddiema taħt kundizzjonijiet diċenti ifisser li huma japprezzaw iżjed is-suq eh, waħdini u ikkunu jridu jkollhom eh, jinvolvu ruhom f'dan is-suq kompetittiv. jekk ħana ġon nitlu fid-definizzjoni, ta' nispiċċaw niddiskutu l-istess ħaġa bħal dejjem ma naslu kien. Aħna jdu nimxu l-qoddim issa. Għanna servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, servizzi ta' interess ġenerali. Inna niddiskutu għam snin dawn l-affarijiet għaliex għawna kulturi differenti fosna, approċċi differenti, per fl-istess ħin issa qegħdin fi kriżi u għalhekk hemm bżonn daqsxejn nibdlu il-mod kif naħsbu irridu niftħu moħħna zjes. U hawnhekk forsi niva nistgħu nippruvaw ikollna definizzjoni ċara sabiex is-suq waħdini jieħu konsiderazzjoni il-settur privat, il-settur pubbliku u l-kompetizzjoni. Naħseb li rridu nippruvaw nsibu l-mezz kif naċċertaw li dan is-suq waħdieni dan id-dossier daqshekk importanti ikun jista' jaffaċċja il-globalizzazzjoni bażitu dwar id-deglobalizzazzjoni naf l-opinjoni tiegħi stupida din. Xie soċjalisti li għadin semmu għamma. Ma jittu konna regoli illi kol nistaw naċċettaw, mux suppost impossibli dil-ħagġa, għalek grazzi ħafna Antonio u fuq dak il-punta xir pubbliku l-SMI e sizzar. Naħseb dan huwa il-post fejn inħolqu fejħajn ħolo il-xol ta' għada għalek importanti ħafna. Grazzi ħafna, Signora Korazza Bilt, grazzi ħafna. Antonio Talli, għattinna bieċari li jem bżon nevitaw distorsjoni ta' kompetizzjoni, nipromovu l-innovazzjoni u naċċertaw l-efficienza ta' s Ija, naqbel ma' Andreas u Malcolm għaliex nittama li mista nerġgħu niedu dibattitu li kellna fuq il-lat tas-suq għadina fej fl-aħħar nexxinna nilħu kompromess u rejna bitċar li triq li rridu nieħdu hija ta' ġifieri mhux nippruvaw issa b'dawn id-definizzjonijiet nerġgħu nippruvaw nibdew nirregolaw fuq livell Ewropew dak li diġà ddeċidejna deċidejna att tas-suq waħdini għandu jsir fuq livell lokali. Fuq paragrafu 2 naqbel ma dak li qal Andrej anke fuq artiklu 14 li l-proposta leġislattiva mhijiex adattata hawnhekk ma naħsibx li huwa adattat laqas li nitkellmu dwar compensated market failure f'paragrafu wieħed ma naħsibx li ħaġa tajba laqas li f'paragrafu erba nitkellmu dwar differenzi ċari bej interessi ta' interess servizzi ta' interess ġenerali u mhux ta' interess ekonomiku. Grazzi. Grazzi ħafna fl-ħanet, Signora Vajla. Grazzi ħafna, President. Nieħu gost nitkellem wara Sinjora Karozza Bilt għax naħseb illi ma naqblu xej bejnietna. Jekk ikun hemm falliment tas fissu li għandu ċ'aqsam ma' liberalizzazzjoni u deregolamentazzjoni żejda. Aħna fil-grupp tiegħi favur regolament tazzjoni ġdida. U naħseb l-elemmexin hemm konsensus Ewropew li l-Istati Ewropej fil-passat speċjalment ir-Renju Unit imma mhux ir-Renju Unit biss illiberalizzaw wis is-swieq finanzjarji tagħhom. Ġudi kwistjon ta' prinċipju. Antonio semmija dil-ħaġa dina ġiet ikkonfermata wkoll minn Bernadette aħna naħsbu l-suq u kol jeħtieġ ir-regoli u niftakar tajjeb. Meta jiena abbozzajt ir-rapport tiegħi fuq public-private partnerships, meta l ħsibna li jeżistu proġetti tajbin u proġetti naqra fjakki illi jikkawżaw dannu biss. Imma għedna san nħallu l-nis jiddeċidu ma xiamlu. Aħna nipretendu biss li jinżammu ċertu livelli ta' kwalità. Sur xwab, tiftakar inti li fil-proposta tiegħi ma li ngħid li għanna neħdu l-affarijiet l ura settur publiku jgħak da jagħmel sens. Issa hawnhekk Malcolm, kolli ma naqbilx miegħek. Fil-Ġermanja, ħafna affarijiet reġgħu marru l ura settur pubbliku, proġett individwali. Arranġamenti fejn, għal-kontrarju tal-Renju Unit, is-settur pubbliku ħa l-affarijiet lura għandu. Anke per eżempju politika ta' enerġija ġdida tal-Ġermanja għandna nikkonsidraw l għanet jekk il-bliet jew reġjuni għandhom xieġaw jixtru il-parteċipazzjoniet li jkunu bijaw. u biex jagħmlu risorsi ġodda ta' enerġija disponibbli binqas flus. Jiġifieri is soluzzjoni mhijiex iżjed privatizzazzjoni. u servizzi ta' interess ġenerali fil-privat imma anzi imma lura l-autoritajt pubbliċi. Is-swieq finanzjarji kbar fallew. Għat nħassu aħna issa ta' dan kollu. Organizzazzjonijiet pubbliċi żgħar U dan nistgħu nagħmluh ukoll fuq il-ġestjoni tal-iskart u l-enerġija fil-futur. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. Naddi issa għal kommissjoni kieġbok biex jtina sfont tal-proposta u t-kommentana dwar dak il smajta u nekum bat nadwar rapporter biex jikonkludi u tina kalendarju. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. forsi tkun utli li nfakru fil-qafas l-anijiet wara ir-riformi eh, ta' lajnuna statali għal dawn it-tip ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Maħniex qed nitkellmu dwar il-privatizzazzjoni jew il-liberalizzazzjoni jew dwar il-kwalità eh, ta' servizzi. Eh, inkunu għedin biss niprovaw natu definizjoni ta' regoli illi bijom l-autoritajiet ikunu jistaw jgħatu kumpens għal eh, servizzi, għaxxol ta' dan is-servizzi pubbliċi u għalek illi l-bazi legali fil-proposta tal komissjoni għal artiklu 106 u l-ebda artiklu ieħor fit-trattat. Meta nħarsu lejlanijiet ta' din ir-riforma li sar fil-komunikazzjoni ta' Marzu, l-ewwel għal kien dak il niċċaraw l-affarijiet. Qed nara mid-dibattitu tal-lum u anka minn dibattiti oħra li dan huwa għan importanti li ħajntlaħaq bil fuq. Hemm ovvjament limitu għal dan l-eżerċizzju tal-Komissjoni irridu niċċaraw l-affarijiet brispett għal sentenzi li jkunu ħarġu mill-kazistika eh, eh, tal li jkunu ħarġu mill-qorti. U il-Komissjoni ħati prova tiċċara kemm jista' jkun ir-regoli li japplikaw u anka nippruvaw niċċaraw ukoll kemm jista' jkun xana nifmu b'dawn it-tip ta' servizzi li kollhom ikunu ta' interess ekonomiku dok li mhumiex u l-kunċetti kollha li huma relevanti għal dawn il-regoli. Lan it-tieni għan ġi imwaqqaf fil-komunikazzjoni. U dan kien illi ikona regoli aktar varji li permettulna nirriflettu aħjar fuq id-differenzi li jeżistu eh, fir rigward dawn is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Irridu nżommu f'moħħna l-impatt differenti li dan għandu fuq uh, il-kummerċ intrakomunitarju u uh, dan ifisser ukoll illi s-servizzi ta' interess ekonomiku li huma żgħar mhux se jkollhom impatt sinifikanti fuq il-kummerċ għalhekk aħna nixtiequ li nissimplifikaw ir-regoli kemm jista' jkun servizzi li mbagħad ikollhom impatt fuq il-kummerċ intrakomunitarju u illi huma importanti ħafna l-kompetittività Eh, tal-ekonomija eh, eh, Ewropea irridu nirriflettu aħjar fuq l-impatt tal-għajnuna tal-istat fuq din il-kompetizzjoni. Irridu u kol in isu aħjar il-inċentivi biex nasikuraw li s-servizzi jiġu fornuti b'mod effettiv u mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar xi test tal-efficienza. Jekk eh, dawn is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jiġu eh, provduti b'mod effettiv eri jintlaħqu il kriterji tas-suq, allura eh, jkun hemm din l-luna statali. Però aħna ħan nippruvaw ninkoraġġixxu lill-istati membri biex jagħmlu inċentivi biex dawn is-servizzi jiġu fornuti b'mod effettiv. Bħala konklużjoni forsi aħjar uh, ngħid illi qegħdin uh, namlu progress biex nabozzaw dan it-tekst u nisperaw illi nkunu nistgħu nippreżentaw uh, tekst u naddu anke l-proposti tagħna l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna tal-li tajtna l-kontest tal-proposta ta'kom. Ovvjament aħna rridu nirriflettu dan kollu fil-opinjoni tagħna. ir rapporteri sa, dan jixtieq forsi jagħmel xi kummenti tal-aħħar u tfakkarna wkoll uh, fuq il-timetable, fuq l-iskeda. Grazzi ħafna. ma konċ naf illi ħajkonna daqsekka uh, skambju ta' opinjonijiet uh, il-lum. Aħna uh, ħdimna tajjeb, kim pjaċira jinant li ħdimna b'dan il-mod. Il mod l opinjonijiet huma kollha utli u pożittivi. Uh, xi punti li wieħed ma jistax ikun ma jaqbilx fuqhom. Per eżempju, eh, l-referenza sentenza alt marka ma jistax ikun ma naqblux eh, dwar ukoll il-distinzjoni li teżisti bejn is-servizzi ta' teleġenerali kbar dawk żgħar u Eh, nesiġu aktar affarijiet fil-rigward tal-kompetizzjoni, fil-rigward ta' dawk li kunu servizzi gbarru dawk zar. Eh, anka fil-rigward tal-IPR, tal-drittijiet, tal tal-etwali u l-differenzi li jeżistu fuq livelli lokali u eh, reġjonali. Naħseb illi fejn memx qbil huwa il-fil-rigward tas-sussidjarità biex eh, nilħu bil fuq eh, dan u nirfinaw dan il-rapport. Eh, jekk kan bżon illi nirrikorru għal awtoritet ċentrali. Irrit konna pozizjoni fuq livell ċentrali, eċin kalla ħajkonna turbulenza fis-suq minħabba dawn eh, l-opinjoni differenti. Irrid ikun konformità mal-leġislazzjoni attwali u eh, titint laħaq din il-konformità. Ma rridx ngħid illi hawnhekk aħna qegħdin nipprovaw nintroduċu xi definizzjonijiet ġodda minnaħa taħal kummissjoni qalet mod ċar illi tixtieq tagħti definizzjoni tajba ta' l-affarijiet tal-elementi u eh, għamlitu dan brida tajba. Pero nixtieq infakkar ukoll l-importanza ta' definizzjoni illi hemm fit-test tal-Kummissjoni fir-rigward ta' servizzi differenti e, ta' interess e, ġenerali soċjali. U hemm anka diagram fit-tekst illi joħroġ l-affarijiet mod ċar ħafna. Minnaħa tagħna aħna ma nistawx noqdu nħbaw wara s-sussidjarita. Rridu nitkellmu dwar suġġetti komuni, fuq livell komuni fuq livell komunitarju. Għalek nitlob permess lil eh, melkem eh, biex eh, nejdilkom xaħġa. Jintallimt ħafna minn għandu. U dan huwa li inna għaxar snin iddiskutu dawn is-suġġetti u għadna ma wasalna għall-ebda konklużjoni. President naħseb illi issa wasal iż-żmien li nagħmlu il-progress, nimxu l qoddim u nqogħdux nistennew xi għaxar snin oħra biex nagħmlu xi ħaġa. Nispera li int ma tuħux dan li jett mod ħażin nixtieq li ringrazzja l-Kommissjoni għal l-intervent tagħha. Kienet preċiża ħafna kif qal il-President garantiet eh, tatna anti l-kuntest għal dan id-dibattitu. U eh, fakritna f'dan, eh, fakritna fl-artiklu 106 li huwa l-bażi ġuridika, bażi legali l-għanijiet u maċari indikati e, e, edin emmek e, u qed titqisu wkoll il-ġurisprudenza tal-sentenza għal-tmar. Grazzi ħafna tal-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Naħseb il diskussjoni ħad kompli, kienet waħda interessanti, jiena il iktar minna xar snina, għawek, naħseb inna xitna xil sena fil-fat, eh, niddiskutu. diskutu eh, għanna skadenza sal-2 ta' settembru li din hija din il ġima, sa nofsinhar għax irridu nivvutaw fit-19 ta' settembru għax il-kumitat irid jirċievi l-opinjoni tagħna sal-4 ta' Ottubru u kif qalet il-kollega il-Komissjoni eh, eh, ħajkolla eh, l-proposta ħagġi firri aħna għadin għara tard hawnhekk bl-opinjoni tagħna, pero ma jimpurtax taqgħu li ħanamlu l-kontribuzzjoni tagħna u ħerqanin ħafna illi nirġivu dawn l-emendi u anka jien ħanamel xi emendina wkoll. U mbagħad nivutaw fit-19 anka jkonna xi opportunità għal kompromessi dak iż-żmien. Eh, fid-disa u fid-satax, fid-satax, eh, jgħid il-President. Għada, illum nikkonkludu l-laqa, nixin ringrazza l-interpreti, issa li aħna stajna nisimawom, ħaġa li ma stajni xnamlu dal-ħodu, eh, kanna sija li nibqaw niftakruwa. Disabaxini li muħx kullħat kienaw il-lum, għada niltaqaw fid-disa, preċis, u ħanitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u ċina, ħajkunem hemm votazzjoni fl-10 fuq il-rapporti differenti u għaraw e, li ġibu makom il-karta tal-votazzjoni bat ħajkonna u koll prezentazzjonijiet tal-impatt tal-roaming fuq in-networks pubbliċi u anka prezentazzjoni mill-Kummissjoni tar-riżultati tal-isħar ġwalla fit tas tal-konsumatur. Wara nofsinhar nibdew il-proposti leġislativi ġodda fuq l-infurzar doganali tal-IPR so ħajkonna anka preżentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt. Nispera li narakom għada. Grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom.